anka ta' livell oli tal-IPCC li ħamluna prezentazzjoni ta' rapport famuż forsi għal raġunijiet mhux daqshekk sbieħ dwar il-tibdil fil-klima, l-art, il-kriosfera u t-tibdil fil-klima. Sfortunatament, riżultati li sa naraw diġà smajna eh, dwarhom huma jgħabduna daqxejn dwejja u importanti eh, li nisimaw pero li anka nirreagġixxu għal dawn iċ-ċifri. Grazzi ħafna tal-li edin għawnek, naxxinna insibu ġurnata sabiex it li intom tkunu għawnek maħna illum u nirringrazzjakom għal boħra. Ħanaħdmu b'dan il-mod għanna membri tal-Kumitat Devew tal-Pesh, u nil-aħħom hawnhekk ukoll, ovvjament, u mbagħad għandna dibattitu maqsum l-ewwel nitkellmu fuq l-IPCC u l-art u mbagħad fit-tieni sekwenza fuq il-rapport dwar l-oċeani u l-kriosfera sa jkollna prezentazzjoni ta' 10-15 il-minuta mbagħad ħajkonna wkoll sessjoni tal-catch DI sabiex ikonna dialogu miftuħ kemm jista' jkun u diskussjoni miftuħa u mbagħad nagħmlu l-konklużjoni minnaħa tal-mistiedna tagħna. Ħanibdew ħanibdew bl-ewwel rapport dwar l-art u ħanaddilkom il-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal tatuna din l-opportunità li aħna nippreżentaw dan ir-rapport. Rapport eh, li aħna ħan nippreżentaw ħanka b'mod konġunt jiena u l-kollegi tiegħi li u koll parteċipaw fil-dan l-istess rapport u nittamaw li ma nkunux indejqin iżżejjed ma natukom ukoll daqsxejn tama wara l-preżentazzjoni tagħna. Ir-rapport għandu eh, titlu daqsxejn twil għal jiġbor fih numru ta' elementi. Dan il-rapport ħareġ wara eh, seba proposti għal rapporti speċjali minn naħa ta' gvernijiet differenti taħt l-IPCC u li ġara kien illi kien hemm dawn il-proposti bħalma qed u għadnihom flimkien mod konġunt f'rapport wieħed ħafna minnhom jorbtu ma' desertifikazzjoni u anka madwar nofsom jorbtu ma' l-agrikoltura, ma' l-ikel kif ukoll il-foresti. L-Unjoni Ewropea kienet waħda mill-organizzazzjonijiet eh, osservaturi illi proponiet illi kunem eh, rapport marbut mal-foresti u mal-art u l-aspetti li għadni kif semmejt. Saba kapitli fil-rapport il- L-awturi rridu li dan ir-rapport ikun wieħed integrat u mhux ikun wieħed li isu ħames rapporti differenti. Jiġifieri kien hemm sforz biex l-eżerċizzju jkun wieħed eh, integrat. L-ewwel eh, kapitlu huwa fuq id-definizzjoni u l-kontest, hemm ukoll kapitlu fuq l-interazzjonijiet bejn l-art u l-klima, mbagħad hemm il-tlet kapitli fuq tliet miri desertifikazzjoni, e, degradazzjoni tal-art kif ukoll sikurezza tal-ikel. Umbagħad l-aħħar żewġ kapitli li jorbtu ma' numru ta' politiki differenti, il-kapitlu li jorbot ma' risposti differenti anka fiżiċi u eh, kapitlu 7 li jorbot mal l-istituzzjonijiet u l politika li tista' tippermetti dawn l-azliet jiġu imħadma fil-prattika. Numru ta' statistiċi li jiena xtaqt insemmi 107 awturi minn 52 eh, pajjiż, 53 eh, fil-mija tagħhom ġejjin ukoll mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw l-ewwel darba illi kellna l-maġġoranza tagħhom li ġejjin minn dawn il-pajjiżi kellna anke ħafna nisa illi kontribwew u kien hemm ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi illi ġew eh, valutati u anke isna numru ta' kummenti ta' reviżjoni. Il-messaġġi ewlenin ta' dan il-rapport eh, l-art għaddejja minn ħafna pressjoni pressjoni mill-bniedem, però l-art hija wkoll parti mis-soluzzjoni. U eh, sfortunatament però ma tistax tkun l-unika risposta għalina għaliex is-setturi l-oħra wkoll iridu jorbtu eh, ma l-istess eh, soluzzjoni. L-art hija riżorsa kritika. Aħna niddependu fuq l-art kemm għall-ikel, l-ilma, is-saħħa, però palma qed l-art qiegħda taħt pressjoni u li tibdil fil-klima qed ikompli jżid mal-istess pressjoni wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-rapport tagħna. Issa ftit statistiċi. L-ewwel qegħdin nitkellmu fuq eh, żieda fit-temperatura ta' 1.53 gradi ċentigradi. 5 degrees over the land surface. L-użu ta' U għawnek għedin naraw eh, dan il periodu ta' xar snin meta tqabbel mal-livelli pre-industrijali. ħaġa li qatt marajna eh, fil-passat, però kieku nieħdu azzjoni urġenti nkun qegħdin innaqsu ntaffu l-impatti negattivi li għandna bħalissa mill-sfruttament żejjed tal-riżorsi u anka illi innaqsu anzi nillimitaw il-tisħin għal żewġ gradi Celsius li jista inaqqas l-impatti negattivi tal-tibdil fil-klima fuq l-art. Madwar kwart tal-emissjonijiet globali jorbtu mal-emissjonijiet grossi u l-istess eh, bl-istess mod l-art tikkawża madwar 40% tal-emissjonijiet tal metan u 50% tal-nitrogenu minħabba art agrikola illi ma tintużax għal uċuħ ir-raba u anka għal kustjonijiet simili għal l-art illi tintuża għal l-ikel tal-annimali responsabli għal madwar eh, terz tal-emissjonijiet tal-ossidu tal-nitrogenu. Eh, Id-degradazzjoni tal-art għada taffetwa il-ħajja ta' kuljum tal-tannis u din ovvjament e, tammonta wkoll għal kwart ta' wiċ il-pjaneta. L-użu, anzi l-bidla fl-użu ta' l-art u l-ġestjoni ta' l-art mhux sostenibli hija parti kbira mill-problema. Hemm implikazzjonijiet għal ħajja ta' kuljum għal abbażi tal-riżorsi u anka ta' gruppi ta' soċjetà u il-tibdil fil-klima sa taffettwa kemm il-ħajja, l-ekosistema u anka l-infrastruttura. Umbat il-limitazzjoni tal-adattament kif ukoll għal il-bjar tal-karbonju. Hemm limiti li jistgħu jipprevjenu u anka inaqsu id-desertifikazzjoni u degradazzjoni ta' l-art minnaħa ta' taffija hemm ukoll limiti eh, biex eh, aħna nieħdu azzjoni bħala meta jintużaw il-bjar tal-karbonju għaliex meta dawn jilħqu il-limitu massimu tagħhom eh, tinħoloq ukoll ċerta vulnerabilità u anka ma ssirx ġestjoni sostenibbli ta' l-art. Issa, daqsxejn iktar tama. Jekk aħna jkonna azzjoni iktar koordinata biex naqsu tibdil fil-klima, nistaw nifukaw fuq il-titjib tal-art, sigurezza tal-ikel u anka innaqsu il-ġuħ. U għawnek eh, għanna stampa li forse ma nistax nidħlu fija f'ħafna dettal, pero bħala kuluri, jisa tħares lejn xi pittura Nipprovaw ninterpretaw is-sitwazzjoni ġenerali. Hemm madwar 40 soluzzjoni hawnhekk li qegħdin eh, noħolqu din il-lista tagħhom marbutin kemm mal-taffija, l-adattament, id-desertifikazzjoni, il-erda tal-art kif ukoll is-sikurezza tal-ikel u l-40 eh, għażla differenti samnihom f'kolonni differenti. Jekk qed jintuża l-kulur blu hemm ċerta benefiċċju, Umbat, eh, jekk jintuża kulur ieħor qegħdin naraw soluzzjoni daqsxejn ta' kompromessi u daqsxejn iktar negattiva. Hemm numru ta' benefiċċji differenti, ġifieri situazzjoni fejn kulħadd qiegħed jirbaħ, però forsi fuq l iscreen mhux qed tidher tajjeb Però per eżempju eh, l-agroforestrija jew inkella l-ġestjoni aħjar tal-ħamrija joħolqu iktar benefiċċji u forsi anke l-kollega tiegħi sa jesplora dan daqsxejn iktar fid-dettall. Umbagħad fil-rapport preċedenti tal-IPCC kien hemm ċerta pushback għal ċertu għażliet ta' mitigazzjoni bħal per eżempju l-beks u anka il-biomassa eh, marbutin ukoll mal-ħżin tal-karbonju, mal eżatt, mal-ħżin tal-karbonju. U issa qegħdin naraw sitwazzjoni daqsxejn differenti. Jekk qegħdin nimplementaw daw l-affarijiet fuq eh, skala ikbar, jekk ma tingħatax attenzjoni lil ġestjoni mela jista' jkun hemm iva konsegwenzi negattivi jekk dawn jiġu applikati b'mod eh, wiesa jew inkella mhux biżejjed ħsieb, però jekk wieħed jagħti każ l-iskala ta' kif jintużaw jew inkella l-għażliet differenti u kif anka per eżempju eh, jitkabar il-materjal għal biomassa hemm benefiċċji differenti. Ġifri dan huwa messaġġ importanti aħna użajna ħafna eh, mill-ħin tagħna biex nenfasizzaw fuq dan biex aħna ma nispiċċawx eh, noħorġu l-messaġġ li l-bioenerġija hija xi ħaġa ħażina, jiddependi fuq kif tagħmel ġestjoni tal-xenarju kollu. Aħna nenfasizzaw kemm importanti illi jissir kejl u anka monitoraġġ ta' l-art permezz ta' teknoloġija ta' informazzjoni u anka ta' komunikazzjoni. U importanti li jkun hemm anka investiment kemm fil-kapaċitajiet eh, umani u anka dawk istituzzjonali, anka sistemi ta' twissija eh, importanti u koll li minn eh, ikun hemm anka aċċess aħjar għas swieq eh, strateġiji kontra anzi favuri diversifikazzjoni li nkunu uktar preparati eh, f'każijiet ta' nixfa, pereżempju assigurazzjoni ta' saħħa u eh, marbutin mal-klima, hemm bżonn ukoll illi aħna ikonna impenn minn iktar persuni u li jkollna governanza tajba. Mela dik il-parti li naxtaqt nagħmel mill prezentazzjoni, però l-messaġġ ħari tiegħi wara l-ġestjoni aħjar tal-art jista' jkollha eh, tista' tgħin kontra tibdil fil-klima, però ma tistax tagħmel kollox. Issa ħana d kelma lil kollega. Grazzi ħafna. F'dan il-rapport aħna indirizzajna s-sistema tal-ikel globali u anka rwol tagħha fit-tibdil fil-klima. Din is-sistema tinkludi kemm il-produzzjoni, il-proċessar, il-distribuzzjoni, il-konsum tal-ikel kif ukoll ir-riżultat ta' dawn l-attivitajiet. Eh, inklużi il-riżultati soċjoekonomiċi u ambjentali fuq livell globali. Hemm tliet problemi prinċipali f'din is-sistema bħalissa bejn 25-30% tal-ikel prodott eh, jintilef jew jintrema. Il bidliet fil-konsum ikkontribwew biex madwar 2 biljun adult l-lum il-ġurnata għandhom pizzet jew ma' obeżi. U meta fl-istess ħin hemm 821 miljun persuna illi m'għandhomx biżejjed ikel. Eh, Ġifieri s-sikurezza tal-ikel tagħhom hija taħt teddida. Il-tibdil fil-klima diġa affettwa s sikurezza ta' l-ikel. Nafu li fċerta pajjiżi il-rendiment ta' ċuħur raba diġa eh, naqas minħabba il tibdil fil-klima meta f'naħa toħra tad-dinja il-rendiment zdiet minkejja eh, is-sitwazzjoni fl-aħħar eh, snin. It-tibdil fil-klima naqset ukoll il-rata ta' tkabbir tal-annimali u l-produttività tagħhom f'ċertu sistema fl-Afrika. U eh, f'naħat oħra tad-dinja qed minnaħa l-oħra sitwazzjoni bil-kontra qegħdin qed jiżdied il-rendiment u jitnaqsu il- infestazzjonijiet. L-istabilità tal-ikel u l-fornitura tal-ikel eh, hija affettwata wkoll minn avvenimenti eh, drammatiċi ta' temp u din tistanka jkollha affett fuq il-katina ta' l-ikel. Eh, bl-istess mod jaffettwaw ukoll il-livelli ta' diossidu ta' karbonju fl-arja. Il-modelli ekonomiċi qegħdin juru illi sal-2050 il-żieda tar-riski tista' tiżdied bejn 21 fil-mija fejn għandhom xaqsmu il-prezzijiet. L-iktar persuni vulnerabbli ovvjament se jiġu iktar affettwati U sanaraw u koll li minħabba t-tisħin fit-tem fċerta reġjuni dan jista' jwassal għal żieda fil-migrazzjoni kemm fil-pajjiżi u anka mod transkonfinali fl-IPCC għanna, aħna nużaw din l-Ember Graph li tistaw taraw fuq l-slide, tistaw taraw il- dinja stampa li turi daqxejn dettal fuq il-żieda fit-temperatura kif dan anka jaffetwa il-prezzijiet jekk aħna nidħlu fil-livell ta' 1.5 Eh, nistaw naraw u koll effetti eh, illi jorbtu ma' reġuni differenti. Umbat jekk it-temperatura tizdit iktar minn hekk jista' jkun hemm eh, ċerta tfixkil fuq livell globali. L-emissjonijiet minħabba sistema tal-ikel globali huma l-istima tagħhom hija bejn 21 u 37 fil-mija meta tqis l-emissjonijiet antropogeniċi netti. U dan ovvjament jorbot ma' tibdil fil-klima, però hemm għażliet, hemm alter hemm mod ta' kif aħna nirrispondu għal dan sabiex anka eh, inżidu l-appoġġ favur l-adattament u l-mitigazzjoni, hemm numru ta' għażliet agrikoli wkoll illi jistgħu jagħtu benefiċċji eh, għal sfidi marbutin mal-art il-sekwestru anka l-agroforestrija u anka eh, soluzzjonijiet simili. Il-potenzjal ta' mitigazzjoni huwa wieħed kbir. Stima ta' bej wieħed u ieħor bejn 2.3 u 9.6 ta' kull sena sa' l-2050. Dawn l-azlit ta' datamentu ta' medikazzjoni għandhom rwol importanti jistaw eh, anzi jorbtu ma' 8 sa 10% tal-emissjonijiet antropogeniċi. Jistaw per eżempju nħarsu lejn id-diversifikazzjoni u koll tal- tad-dieta ta' dak li jkun illi anka nersqu iktar viċin għal dak illi jina tanna pariri li nsegu, per eżempju niklu iktar frott, ħaxix u anka li jkunem diversifikazzjoni u koll fil-mezzi ta' manifattura li nistaw jiffukaw anka fuq id-diversità ġenetika, U b'dan il-mod nkun qegħdin dejjem naħdmu favur l-adattament għal tibdil fil-klima sal-2050 tranzizzjonijiet ta' likel ikel jistaw joħolqu benefiċċju kemm għad-dieta u għas-saħħa tal-bniedem u anka jkollhom benefiċċji għall-ambjent u innaqsu l-emissjonijiet. Jina ħan intem il-prezentazzjoni bċerta sens ta' urġenza għalli xekka aħna ma nħdux azzjoni eh, f'waqta fis-setturi kollha nkunu qegħdin innaqsu l-potenzjal tal-risposta tagħna, naqsu anka l-effettività tagħhom u jkollna anka impatt illi ma nistgħux imorru lura minnu fuq ċerta ekosistemi. Eh, għalhekk hemm bżonn ta' azzjoni rapida fuq it-tibdil fil-klima, fil-mitigazzjoni, fl-adattament illi ħatnaqqas il-riski għal miljuni ta' persuni minħabba estremi fil-klima, desertifikazzjoni, degradazzjoni tal-art u anka tibdil fil-klima. Jekk aħna nkomplu nipposponu fir-risposta tagħna fis-setturi differenti ħajkun hemm eh, impatt ekonomiku ħafna ikbar għal ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Thank you very much. Grazzi ħafna. Ħajkonna sessjoni tal kgdi L-ewwel mistoqsija għal Donald Trump li qed niċċajta niċċajta. In the room? Um... Sfortunatament is-Sur Trump mhux qiegħed magħna. Imma l-ewwel kellimu għas-Sur Peter Lise ma nafx nistax inqablu mas-Sur Trump. Mela, għandi numru ta' kellima. Għanibda bis eh, Peter. Grazzi ħafna. President, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni, naħseb ħareċ fitxar illi għanna responsabilta kbira eh, kem għal ulidna u li tulidna. Pero mistoqsija tiegħi jadin, din kemm ħajkun diffiċli illi għal ġenerazzjonijiet wara dawn e, is-sitwazzjoni tagħhom kif ħatkun nafu li jekk aħna ma nindirizzawx is-sitwazzjoni e, kif inhi l-livell tal-ilma ħajola metru sal-2000 u sena 2100. Umbat wara dan iż-żmien e, jista' jkompli joli dan il-livell anke kompli jinħall is-silġ pereżempju. Mela, kemm jekk aħna ma naħdux id-deċiżjoni ta' datati matul eh, l-20 sena li ġejjin, mhux fl-Ewropa biss, imma anka madwar id-dinja, sa jiġri anka li lin minn din is-sena ta' l-2100. Ġifiri, din mhux problema biss għal żewġ ġenerazzjonijiet illi jmiss, imma l-ġenerazzjonijiet anka ta' warajhom. Jiena nixtieq nipprova nifhem il-tbassir xjentifiku anka li lin minn forsi dan iż-żmien. Okay, so we have Cesar Willa for the SND. L-SND Grazzi u eh, grazzi lil dawk li eh, tkellmu meta wieħed ħanajdu l-affarijiet kif huma għanna dan il din il-bomba li qed tistenna li tesplodi fil-White House qed jgħid il-20% biss qegħdin eh, rip li eh, jirrispettaw dan il-ftejmit li ħadu. Eh, Ċina tagħmel ħafna missjonijiet u mhix konformi, l-Indja laqqas, ir-Russja u laqas mi konformi. Sinjuri, jekk aħna ma nafux, ma namlux l-affarijiet kif, li kif għanna namluwom minn issa sal-2050, mill-2050 kemm ikun baqalna ħin biex nieħdu azzjoni u x'nistgħu namlu. Taħsbu intom li politika xirqa fiskali eh, ambientali fuq eh, xirqa tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet li nistgħu nużaw? Thank you for renew. Grazzi Renew issa. Grazzi ħafna President u uh, Grazzi għal prezentazzjoni jina rapport rajtu Interest kbir u fil-fatt għandi mistoqsija. Iħna għedin nitkelmu dwar il-pak il-ġdida u intom qegħdin titkellmu dwar pressjoni fuq l-art, ġestjoni tal-art u kif danna jistgħu jittejbu u kif nistgħu nsibu soluzzjoni fejn jirbaħ kulħadd is-sigurtà tal-ikel, degradazzjoni tal-art, il-mitigazzjoni tal tibril fil-klima u jiena irrit naħseb li nistgħu forsi wkoll eh, indaħlu xi ħaġa minn dawn l-affarijiet jiena naf li m'hemmx modell agrikolu perfett kull modell għandu l-impatt fuq l-ambjent. Għalhekk jiena naħseb li kun aħjar jekk nippruvaw insibu l-aħjar mezz ta' kif innaqsu l-impatt ambjentali kemm jista' jkun. Madana kollu f'dan il-parlament dejjem nippruvaw naraw li mu l-aħjar modell agrikolu hawnhekk tal-parlament hawn min jaħseb li jgħid għandna bżonn eh, modell agrikolu produttiv ħafna għaliex bekk imbagħad forsi jkollna impatt iktar u forsi iktar pressjoni fuq l-art imma nużaw inqas art biex niproduċu l-istess ammont ta' ikel u hekk inkunu nistgħu eh, nużaw inħallu eh, in-natura eh, tgħix ċerti partijiet oħrajn u mbagħad min jgħid li affarijiet iridu jkunu organiċi għalhekk qed nara li qed nużaw tant art għal produzzjoni tal-ikel jistaw ukoll ikollu impatt negattiv. X'taħsbu intom fuq dan id-dibattitu? X'taħsbu li għandna nagħmlu? Grazzi għal ħodor. Grazzi għall-informazzjoni li samtu mana. Jiena ikolli nistqar li rapport ma qrajtux kollu e, biss it-taqsira u eh, ma fimċ eżatt xinu ir-rwol tal-erozjoni tal-ikel tal-art, per eżempju eh, l-erozjoni tal-ħamrija, illi l-ħamrija tista' tkun ukoll pala bira l-ħażna tal-karbonju. Tħaltu fih dan is-suġġett fir-rapport. Odigwe, jena għażel kamp. Uh, thank you. Grazzi. Kellem li mess. Grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni, il-rapport ta'kom dwar il-bidla fil-klima. Um, eh, juri b'mod ċar li hemm bżonn li nitkellmu ferm aktar dwar li kell meta nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima. jiena nittama li l-kollegi tiegħi hawnhekk u anki fil-kumitati agri u eh, trade u l-Kummissjoni wkoll seħduħ bis-serjetà. Intom tkellimtu dwar il-bżonn li aħna nbidlu il-mod kif aħna niklu biex nevitaw il-kollas eh, ekoloġiku u tal-klima. U inti għattilna ħafna affarijiet li nistaw namlu. Tista' tajdinna jekk joġbok x'inhu l-prioritajiet għal tibdil fil-politiki tal-Unjoni Ewropea li jistgħu iwasslu dawn il-bidliet fil-mod kif aħna nikkonsmaw l-ikel. U għandi mistoqsija oħra fil-rapport intom titkellmu dwar bżonn li eh, naqilbu għal dieta iktar sostenibli u qed naraw li produzzjoni tal-laħam u responsabbli għal iktar emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mis-settur ta' trasport kollu kemmu. U barra minn hekk nafu wkoll li l-agrikoltura b'mod partikolari il-produzzjoni tal-laħam, tal-prodotti tal-ħalib u tal-alf u responsabbli għal 80% tad deforestazzjoni madwar id id-dinja. Fil-fema tagħkom l-Unjoni Ewropea x'tista' u x'għandha tagħmel biex tirindirizza din il-problema. U kif għanna imbidlu il-pak u il-politiki kummerċali tagħna biex neħu l-għanijiet tagħna. Nittama li tistaw tajdu kemtejn ukoll dwar l-ammonti enormi ta' sussidji agrikoli u anki għal promozzjoni ta' prodotti tal-laħam u tal-ħalib. Grazzi. Ok, for SND Miriam. Għal SND Miriam Dalli. Thank you um, and allow me to start. Grazzi, nibda billi nirringrazzja l-esperti u eh, nirringrazzjaw tal-li prezentaw dawn is-sejbiet. Aħna kemm il-darba nitkellmu dwar il-ġenerazzjonijiet futuri, it-tfal tagħna u it-tfal ta' tfal tagħna, imma naħseb illi ħafna minna qegħdin inħossu l-impatt illum u minn dak li fimt mir-rapport u mir-rapport ta' wara jekk ma nagħmlu xejn burġenza kif eh, għal wieħed mill-esperti l-effetti se eh, jibqaw jinħassu mhux biss mit-tfal tagħna mit-tfal ta' tfal tagħna imma b'ħafna ġenerazzjonijiet ta' wara. Illum smajna li hemm bżonn li tittieħed azzjoni b'urġenza jekk aħna rridu intaffu l-impatti negattivi u jekk forsi huwa possibbli li l-esperti tuna ftit aktar informazzjoni dwar xi tfisser azzjoni urġenti. U qed insaqsi dan għaliex ħafna drabi aħna neżaminawhom dawn ir-rapporti nisimgħu ħafna kliem sabiħ anki hawnhekk f'dan il-Parlament imma mbagħad meta Eh, naddu għal fatti l differenza nistaw namlu permezz azzjoni urġenti u leġislazzjoni nibdew inlaqalqu u naraw kif din l-azzjoni għandha tittieħed. Jekk aħna rridu nżommu mal-limitu ta' 1.5 ehm, gradi Celsius, forsi tistaw tajdunna jek isux illi il-mizuri illi ġew proposti mill-Unjoni Ewropea u anki il-mizuri li qegħdin ikunu proposti u mhix isu għomx palazzjoni urġenti jew inkella jekk għad xem xorta ħafna xib għajsir u jekk kifa xista jisir għajdulna. Grazzi għal PPE Novak. Ja, hvala za besedo. Jaz se pa sprašujem, ali lahko brez spremembe načina življenja sploh kaj do... Jekk eh, ma nafx kemm nistgħu nagħmlu jekk ma nbidlux il-mod kif aħna ngħixu. Aħna e, dejjem iktar hemm e, supermarket, nikkonsmaw dejjem aktar, inqisu wkoll illi l-agrikoltura mhijiex responsabbli għal biodiversità li qiegħda dejjem tonqos aħna il-mod ta' kif ngħixu l-modell tal-konsum tagħna rridu iktar karozzi, iktar torro, u ridna ħafna speċijiet, ħafna mill-art u jiena nissaqsi jekk dawn il-miżuri kollha se ipermettulna verament biex ikonna impatt reali fuq il-tibdil fil-klima, jew inkella hemm bżonn illi mhux biss neħdu azzjoni imma saħan sitra imbidlu l-mod kif aħna ngħixu. Grazzi, issa jiena għalaqt il-lista għaliex għandna ħafna kellima għal Renew. Martin Hosek. Grazzi ħafna u grazzi u koll għal prezentazzjoni tal tal-esperti Aħjar il wieħed jisma l-affarijiet mill jaqra r-rapport, sewċ mis-soqsijiet. Esem eh, kontroversja, tista' tajdli fejn il-politiki Ewropej jistaw iwaslu għall effett pozittiv u ma il-rakkomandazzjonijiet ta'kom dwar kif tista' il qudiem l-Unjoni Ewropea u peress li aħna qegħdin nitkellmu dwar azzjoni fuq livell globali. Fis-sistema ekonomika globali fejn taraw li hemm kif nistaw inħadru il-finanzjament sabiex um, inħarsu uh, l-art minħabba il-bidla fil-klima. <clears throat> Grazzi ħafna. Sewċ kommenti fil-qosor. Għadna kif smajna li l-bidja organika tuża ħafna art u huwa aħjar illi nużaw metodi ta' bidja intensiva hekk intqal imma dana mhux minnu fir-realtà aħna nafu minn esper esperimenti illi seħħew illi il-bidja fuq skala żgħira tuża iktar per alkol ettaru. Umbat, kommentiħor. Il-trobbija tal-annimali massiva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 kien eh, ħadgost ħafna nisma il-prezentazzjoni. Kienet prezentazzjoni asira ħafna u naħseb eh, ekkella tkun. Nimmaġina illi il-kellima u għana li jisimaw il-mistoqsijiet tana, eh, u forsi mistoqsijiet illi għatmemx tweġiba li jom fil-rapport. Issa wara li saret din ir-riċerka kollha, jiena Eh, eh, niskanta meta nismakom tajdu hemm bżonn li jsir xi ħaġa. Allura aħna għandna bżonn ta' eh, soluzzjonijiet, għandna bżonn ta' proposti differenti dwar dak li aħna nistgħu nagħmlu. Interessanti li smajnikom tajdu li ħafna mill-riċerka saret fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u nixtieq ħafna nisma eżattament x'konklużjonijiet li tu minn dawk ir-rapporti. U fl-ħarnet, forsi tistaw tispjegawlna kif in-nies illi iwettqu dawn l-istudji jintażlu. din ir-riċerka kif hi organizzata, kif issir. Il-gwe. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-IPCC tal-li jistatjaw l-standard tal-politika bazata fuq il-provi. U jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-enabling response options il-li semmejtu intom jiġifieri xenarju 2.6 eh, biex inżommu mal-ftejim ta' Pariġi u xtaħsbu dwar il-Green Deal Ewropew illi eh, għanna nivvotaw fuq u fi xur li ġejjin u nittamaw li l-Istati Uniti wara l-elezzjonijiet ta' novembru 2020 jekk kollom Green Deal ġdid eh, jiġifieri se jibqaw fil-ftejim ta' Pariġi u intom tasbu li fil-futur se tatuna aktar informazzjoni dwar dak li intom issejħulu eh, il-prezz li jadem jizdiet tal-posponimentazzjoni fuq it-naqis tal-emissjoni tal-GAG. Kif tistaw tamlu xi tridu tatu iktar preċiżjoni fil xenarju li tipproponu li taddu mill eh, xjenzi naturali għal xjenzi ekonomiċi li tatuna iktar xenarju situazzjonijiet ta' spejjeż kontra l-benefiċċji u eh, jiena nixtieq nissuġġerixxi xi ħaġa jekk tippermettu li huwa li nbidlu l antropogenik għal antropoktonik. Mela għandu jkonna rapport ta' inizjattiva propja fuq dan l-aħħar suġġett. Jena u koll nishti nir-ingrazzja li żewġ esperti għal prezentazzjoni interessanti ferm tagħhom il-revista The Economist ħareċ pil- uh, soluzzjonijiet tekniċi eh, biex niġġieldu kontra il-metanu li huwa eh, eh, iktar jagħmel ħsara mill-diossidu tal-karbonju. Riżultati tal-riċerka juru illi jekk aħna nitimaw l-alka lill-annimali nistaw innaqsu bi 80% l-emissjonijiet tal-metanu. Nistaw niddiskutu fuq soluzzjonijiet u naħseb illi intom tafu sew suġġerimenti eh, illi saru f'The Economist. Ikolli ngħid illi il prezentazzjoni tagħkom kienet interessanti ħafna imma sfortunatament ninsew kultant inkunu kreattivi nibqaw bżon illi namlu riċerka li se tippermettilna illi eh, eh, inqumu. In um, li niftu għajnejna ħjar naħdmu iktar fuq soluzzjonijiet tekniċi. Timet. Grazzi, Sur President. Grazzi għal di prezentazzjoni interessanti ħafna li turina kemmu urġenti u importanti li nħarsu l-ħamrija mhux biss fl-Unjoni Ewropea man kif pajizi terzi. Nittama li l-Kummissjoni tisimaw dan il-messaġġ u tipproponi direttiva fuq il-protezzjoni tal-ħamrija malar arkem jista' jkun il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mas-settur tal-agrikoltura, r-rapport tal-IPCC Uh, jurina illi l-agrikoltura kimika u intensiva għandu impatt fuq l-emissjonijiet tal-karbonju u fuq il-ħamrija imma il-rapport ma jgħidx b'mod ċar illi ma nistawx nibqaw nkomplu bil-modell agrikolu li għanna u ma nistawx nibqaw nikkonsmaw kif qed nikkonsmaw kien hemm studju li sar dal-aħħar illi ra eh, eh, xinu ma l-opportunitajiet li tlifna fuq għall-ħżin tal-karbonju, meta provajna nkejlu l-emissjonijiet li jemanaw mill-agrikoltura u l-użu tal-art, nix nistaqsu kemm jagħmel emissjonijiet trakte, imma kemm nistaw naħsnu eh, karbonju jekk ikonna sistema tal-agrikoltura differenti. Il-trasferiment lejn dieta fejn ikkonsmaw aktar art eh, tista' tagħmel impatt pożittiv ħafna. L-art illi ma tibqax tintuża tista' wkoll imbagħad tintuża ħaġa sabiex terġa' tqum fuq saqajja l-ekosistema. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għandkom madwar 10 minuti biex twieġbu il-mistoqsijiet illi sarulkom. Wis nibza illi peress il-rapport tana fih 1200 paġna um, sen id-dizappuntawkom biex inwiġbu xoħut minn dawn il-mistoqsijiet forsi uh, nistaw nieħdu iktar dawk li għandhom xaqsmu mal eh, sistemi tal-ikel. L-IPCC kif taħdem għalfej edem, kif topera. L-IPCC ma tamilx riċerka tevalwa x-xogħol illi għamlu oħrajn u eh, tiġbor ix-xogħol tal-oħrajn flimkien u tora ċir rapport il-mod kif aħna nażlu l-awturi huma maħtura mill-gvernijiet eh, li huma membri li dan jinkludi l-Unjoni Ewropea u l-awturi jintważlu mill-lista mill mesċeja xjentisti mill-buro tal-IPCC. Ir-rata ta' suċċess huwa wieħed minn kull sitta, ġifieri nirċivu ferm aktar nomini milli eh, nirċivu eh, milli nażlu nies. Aħna eh, nippruvaw kemm jista' jkun nsibu bilanċ bejn pajjiżi żviluppati u dak li mhumiex bejn is-sessi eċetera, ġifieri ċiklu tal-IPCC għadu ma ntemx il-gruppi ta' ħidma fuq ix-xjenza fuq l-impatti u mitigazzjoni iridu joħorġu il rapporti sħaħ tagħhom fl-2021 u dawn ir-rapporti wis naħseb illi se jindirizzaw il-mistoqsijiet tagħkom. Dak li jiena responsabbli għalih fil mitigazzjoni għall-ewwel darba fl-IPCC għandu kapitlu sħiħ fuq l-imġiba tal-bniedem u l-mod kif il-bniedem jikkonsma u aħna qegħdin inħeġġu l-gvernijiet biex jagħtu kasu dan speċifikament fuq xi mistoqsijiet illi għamiltu għamiltu mistoqsija dwar il-ekkemx bżon ta' taxxa fuq il-karbonju. Najdilkom ħagħuħra fuq l-IPCC, il-gvernijiet qed jgħidulna illi m'għandniex nillimitaw ruħna l-ċerti tipi ta' politiki u laqas m'għandna noħolġu b'rakkomandazzjonijiet għalhekk ikonna imbenġluhom xi ftit l-affarijiet. U nistgħu ngħidu allura illi l-evidenza kollha turi illi taħlita ta' strumenti ta' politika mażulin sew jipprovdu riżultati aħjar milli kieku wieħed jażel strument wieħed u jaħdem bih Jiġifieri ġifiri it-taxxa fuq il-karbonju tista' tkun soluzzjoni imma tista' tkun waħda minn bosta alternattivi li huma disponibbli. Hemm kif mistoqsija fuq azzjoni u urġenza fuq żmien qasir. E, jekk inti m'għandek ċans li taqra kollox, jekk inti se taqra sezzjoni taqsima D, jandu titlu azzjoni fuq żmien qasir U għal-mod ta' kif għan nitkellmu fuq urġenza, jitkellem fuq ħafna affarijiet li jistaw jisseħħu biex navvanzaw il-kwistjoni tal-biex ntafu l-bidla fil-klima u anki dawn il-miżuri u affarijiet oħrajn, pal per eżempju l-insaħħu l-arfin, il-trasferiment ta' teknoloġija u iżvilupp mekanizmu finanzjarju fuq il-speċifiċtajiet li aħna naraw fil-kapitli u anki minħabba li ma stawx nimlew dawn id-dettalji. Anki fuq dita ġan Franswa kif koprejni għam dan huwa messaġġ ċar. Huwa ċar illi soluzzjonijiet iġitu ikunu irfinati għal sfond kulturali, ċirkostanzi speċifiċi u għallura soluzzjoni tal-Europa li ideali, eh, idealment Ewropea, miex waħda ideali fl-Afrika jew fl-Amerika t-isfel, parti oħra tad-dinja, ġifiri anki fil-kapitli li naraw, aħna mm, li għanna, għanna problemi biex niprofaw neċumbaw għaddi, għanna niprofaw naraw sistemi oħrajn differenti li se jkontribwixxu għal għannajiet, adattazzjoni, mitigazzjoni, li nevitaw id-degradazzjoni tal-art Ġifiri ta' sew kena qed naraw illi iva, aħna ma nistawx naqbdu u naraw soluzzjoni li tottal kulħadd. Ma nistawx, ovvijament, għal dieta di, ma nistawx nejdu l-kuħat jendu jkun vegetarian jew vegan. Imma ħna ħarisna lej, per esempio, ħames jew sitt tipi ta' ditti differenti, ħarisna lej l-implikazzjoni għal dawk li għamlu l-implikazzjoni tal-karbonju, tal-marka tal-karbonju. Ħanna għaddu l-ġan François Eh, ħafna mill-affarijiet li aħna rajna hemm is-soqsijiet hemmhekk midfulin fir-rapport. Msax naqbdu għom f'kwarta però. Dak li jolqotna b'dawn is-sejbiet tar-rapport tagħna għali naraw li ħafna mill-alternattivi għandhom ħafna benefiċċji għal ta' sfidi. U dan huwa messaġġ importanti għan linji ta' politika Għaliex meta naħsbu dwar is-settur agrikolu bosta drabi aħna rajna ċertu politika distinta, pereżempju għal provvista tal-ikel u anke bat l-ilma, bat il-biodiversità, il-klima. Però dak li huwa interessanti huwa li eh, fis-sejbit tar-rapport aħna hemm alternattivi li jkun hemm benefiċċji għal dawk l-isfidi kollha u hija sfida ta' kif irridu li nappoġġaw it-tranzizzjonijiet għall implementazzjoni miżjuda ta' dawn l-alternattivi. U bekk ikonna ko benefiċi wkoll, ġifiri biex ikunu iktar speċifiċi xi alternattivi biex innaqsu wkoll id-degradazzjoni tal-art l-injati ma' dal-kwistjonijiet tal-karbonju jekk ikollok iktar l-użu ta' għalja perenniali ma li tkopri iktar territorju ta' art kun iktar ta' benefiċċju għalina. Meta nitkellmu dwar dawn il kwestjonijiet iva. Hemm ċertu tensjoni biex tista' tagħmel mill-art si tipprova tiffrankali inti li prova jkollok produzzjoni iktar intensiva eh, u li kolok iktar zoni u tippreserva l-biodiversità eh, fuq smaħrajn tal-art u dan jistaw naraw bħala jkollok intenzjoni ma tiġa li naqsu l-input u jkollna inqas emissjonijiet għas-sistemi ta' produzzjoni tal-ikel. Anki dak li huma s-sistemi intensivi ta' produzzjoni. Aħna naraw dawn il-naqis l-emissjonijiet tal-gassijiet u anki niprofaw niġġieldu degradazzjoni tal-art. U dan nistgħu naqduħ. Bistess istess mod, jekk inti taqqat dan ma' alternattivi ta' forniment oħrajn, ta' pereżempju telf tal-ikel, aħna għanna iktar ko benefiċċji. U jekk inti taħseb fuq id-dieti, kol ċertu sinerġiji ma' rekomandazzjonijiet għal diti b'saħħithom. Għaliex il-punt ta' tluq ta' hawnhekk fl-Ewropa hija li niklu ħafna minn prodotti ta' annimali li huma lilin u li jaqbżu ir rakkomandazzjoni tal-linji gwida minn WHO. għal konsum, ġivista jkollok ko benefiċi f'dak l-osma imma unek il-rapport u għemmek biex naraw il-ċertu tweġibiet u kopi l-fittxi u e, xie patti għal xiex. Biex ikkopri ma dak li għal ukoll Jean François fuq kustjoni ta' tranzizjoni ġusta li rib ħafna e, qalbi għax għet qed immexxi wkoll dal-kunċett ta' tranzizjoni ġusta fi Skozja. Ibdiwa jgħidulna illi ħossu medda ħafna għax ħafna minn tisma' ħafna mill konverzazzjonijiet Naħseb huwa ċar illi aħna għandna bżonn inċentivi finanzjarji u direzzjonijiet li jurina u li bdiwa għandhom inċentivi biex nagħmlu affarijiet biex inġestu l-art illi ħaj saħħa il- fertilità u tal-art bil-munaqas il-karbonju fl-istess ħin. Aħna sissa m'għandniex inċentivi fisse ma dak il-kejl ta' xin xen bżonn u xmer bżonn. Nasab dan huwa importanti biex imbagħad il-bidiju aktar jaqblu mal fatridun ta' fuq il-bidla fil-klima. Issa nixtieq nsemmi xi fuq l-importazzjonijiet li aħna għandna minna xi ħaġa fuq id-deforestazzjoni. Huwa minnu li jekk dan kien biss fokat fuq il-produzzjoni tal-ikel fil-Ewropa, ovvja ħajkollna xi problemi mill-marki li ħallu warajhom xi konsumaturi f'termini tal-gassijiet effett serra eh, u il-fibri importanti. Din hija xi ħaġa li ovvjament irridu nqisuha meta naraw kif l-Unjoni Ewropea qiegħda taffettwa dawn il-kwistjonijiet tal-bidla fil-klima u l-ikel. Grazzi għaddu sessjoni li jmiss fuq ir rapport tal-oċean. Imma, għandi komment partikolari il informazzjoni ħat tiġi asma lilkom u umbikolkom aċċess għalija fuq il-website sal-lejla. Umbat ħajkonna sessjoni ta' voti. Umbat eh, naraw jekk it-timijiet tagħhom fil-fatt ikunux għamlu dan. Nerġaw l-ura likom għal 10-15 minuta, 10 minuti kwarta propjament. Grazzi, Hans Bernd jien jiena il-coacher tal-IPCC, grupp ta' ħidma t-tnej, li għandu xieqsam ma' l-impatti, adattazzjoni u vulnerabilità. Xinu rikom il-rizultati tal-rapport għanna fuq l-oċejani, bidu li qed bidel, u dan huwa titlu illi aħna għanna għaliex aħna għanna titlu kompless dan ir-rapport aħna rridu um, naraw grupp ta' ħidma numru 1, numru 2, numru 3, ma rajniex ħafna alternattivi, rajnien fil-valwazzjoni li titrata ma dawn is-sistemi um, li jkunu inklużi fil-rapport ewlieni. Jina inkludejt statistika għal-rapport u għasimili ħafna dak li smajna dwar il-rapport dwar l-art fuq il-bilanċ bejn is-sessi u koll u ir-reġuni. Dan is-sistemi ħarġin ħaf l-istess denominaturi li għandan namont nieħdu parti tal-pjaneta li hija sostanzjali, però 80% li l-baħar u l-biodiversità, pjeta biodiversità, edin ibatu ħabba fina. U ħanaraw dan iktar fid-dettal, konsekwenzi fuq natura u anki l-umanità u għagbar ħafna u severi. E kif indawarkom għat-temi tal-rapport, għet nitkellmu fuq l-istruttura, għet nitkellmu fuq l-influss tal-montani u anke l-montani u xi tfisser u l-implikazzjonijiet u fissemi differenti. Ġifiri, il-kapitlu ħajkunu qegħdin jitrattaw kwistjonijiet ta' montani u l-follow-up ta' dawn il- istqarrijiet eh, għandek l-Ewropa tal-Vant, l-Afrika tal-Vant, l-Indonezja, kollha huma meqjusa li ħajt il-fult fuq minn 20 tal- tal-massa tas-silġ sal-2100 eh, jekk kif il-glaciers jidubu annimali qegħdin jimmigraw lejl tramontana u Eh, eh, ma jkunx hemm iktar kesħa u ħajkun hemm telf ta' biodiversità u ta' annimali miljoni ta' persuni, 50 miljon persuna li jgħixu fil-montanji u dan id-dinja eh, dan hu rizors importanti ħafna li għom l-ilma tal-montanji ġija mix-xita u jew is-silġ. Allura qegħdin ibbattu il-perikli ta' disponibilità tal-ilma bat għandek perikli bħal huma l-avalangi u it-tajn, l-avalangi tat-tajn tal-montagni affarijiet bħal daw. U eh, men dan ħaj affettwa attivitajiet rekreazzjonali, turizmu, assi kulturali, ġifja kull minn asking per eżempju fl-Alpi ħafna minnkom. It-tieni punt huma il-reġuni polari u l-oċeani u hawnhekk qegħdin naraw illi s-silġ uh, eh, arktiku qed jonqos kull majmur kull sena u qed jisir iktar iqiet. 1.5 gradi Celsius eh, f'Settembru fl-Artiku s-soltu ma tonx ikollu silġ. U jitlab zewġ gradi ma kollu xej, ġifiri eh, diġa qed naraw differenza bejn 1.5 u 2. Il-permafrost qed idub bil-potenzjal ta' iktar gassijiet effett serra fl-atmosfera bil- ehm, eh, tisin tal-gassiet effett serra jilimita żewġ gradi kwart mill-permafrost tal-pjaneta ser idub tal-2100 u jekk ibqa' sejrek sebgħin fil-mija tal-permafrost tal- tal-art, ta' territorju, tal wiċċ tal-art ħajkun jintilef. Persuni indiġeni diġa qed jiġu mill-quta negattivament mill-bidla fil-klima jippruvaw jadattaw għas staġjonalità u sikurtà ta' kondizzjonijiet tas-silġ u l-borra u dan jirbot fuq il-kapacità ta' fondi u appoġġ istituzzjonali. Umbat għanduru għal-oċejani in ġenerali u morru għal-punt tal-oċejani. aħna qed naraw ukoll illi hemm il dan it-tnaqqis tal-differenza il-tal saffi differenti tal-ilma u l-ossiġenu u nutrienti għal-bahar u għal-ħajja marittima l-tisħin marittimu tal-bahar qed jgħala. Dan ifisser illi il-saffi differenti tal-ilma jitħaltu u jaffetwa eh, nutrienti u siġinu għal-ħajja li hemm fil-baħar. Il-tisin tal-baħar qed ikun iktar frekwenti u sever, mod partikolari li jagħmel ħsara tal-rolli tal-ilma sħu li jgħinu l-foresti u distribuzzjoni tal-ħajja tal-baħar. U billi nassorbu dawn emissjonijiet tal-karbonju li huma kawġenati mill-bniedem l-oċejan qed isir aċidifikat u ħadan diġa 20 sa 30 fil-mija tal-ammont tal-zona. Eh, Il-palissa um, qed naraw ukoll li qed nużaw il-burning amber diagram fej morru mill-labjat għal-moderat għal-aħmar għal-aħmar perikolus u aħmar perikolus sew u vjola perikolus ħafna U kif qed taraw is-sistemi tal-rolli tal-ilma sħun diġà huma perikolati sew mill-bidla fil-klima u kif qed taraw hawnhekk dawn ir-riski qegħdin jiżviluppaw mebda rabta ma' differenza bej gradi ta' 1.5 u 2 gradi u danna jindika il-temperaturi riċenti ta' inqas minn grad u aħna irna xitna. Eh, naqbżu sissa l wihet u kważi bezna l-wieħed. Aħna naraw illi dawn il-rolli tal-bahar huma eh, tassew perikoluz, perikolati qed nħajnet il xi sebejn għal 90% ta' dawn l-ekosistemi u il-servizzi assoċjati magħhom għal bniedem pal pereżempju għal sajt fuq eh, skala żejra u protezzjoni tal-kosta. L-ħabar tajba hija li jekk aħna jirna xina illi il-tisin global nżommu għal 1.5 meta qabla ma' tnej, is-sistemi oħrajn mhux se jitilgħu fiż-żona ta' riskju għal nitkellmu fuq il-kelb forest, il-seagrass meadows, sistemi epilagiċi, li importanti u koll għal kosta bil-blat, bil-, -blat, bil Eh, art madra tal-melħ, il-rol tal kiesa estuari, il-baħa, il-ibra u il bajiet tal-ramel, kolla. Hemm implikazzjonijiet għal e, illi jaffetwaw il-bidiliet tal-on il-profili tal oċejjan mħabba bidla fit temperatura u kif qed taraw hawnhekk x'taraw xi riżultati tas-sajt għal bniedem. Dak il-kulur kannella Bivot qed tarawha ħafna hawnhekk fuq slides sew, imma insomma. Kulur l-kannella juri, fejħaj konna tnaqqis u l-blu juri fejħaj konna żida. L-artikoli qed jisħon qed naraw qed jieħu ħafna minn dawn riżorsi tas-sajt għaskapitu tal-flora u fauna lokali. U eh, dan jmur għallar e kif naqbżu il-1.5 palla dak li binna fuq il-ftejm ta' Pariġi palla għan ta' temperatura globali. Allora dan it-naqis diġa beda u e, l-sajt li raw, specialment madwar il-kosta, ħajkun imqassam għal darboħra u jwassal għal dibattiti politiċi rispettivi madwar il-pajjiżi imma wkoll l-sfidi għal komunitajiet lokali. Ejna nu taqsira ta' dak li nistgħu ngħidu fuq il-ħajja tal-baħar fil baħar jew ekosistema tal-baħar. Il-ħajja li hemm fil-baħar, tipu fil bahar hija speċjalizzata tserraħ fuq il-firxi differenti ta' temperaturi limitati bidlit fl-oċean iwaslu biex il-popolazzjonijiet tal-ħut jinbidlu u dan jista' jidnaraw xi reġuni li ħajjaraw tnaqis eh, u oħrajn li ħajjaraw eh, żieda mod transitorju għalmenu. Komunitajiet ħajserħu ħafna fuq il-frott il-bahar jistaw ħabtu ċoma riskin u xaqsmu ma saħħat nozizjonali u sekurita tal-ikel u l-afqoqsa ta' politika għal ġestjoni ta' sajt u zoni protetti marittimi jgħinu biex konnem opportunitajiet li persuni u speċi biex jaddottaw. Ejja nitkellmu fuq kwistjoni li diġa semmejna fid-diskussjoni li hija il tal-bahar, level tal-bahar. tal-lole tal-baħar, livell tal-baħar. Hawnhekk qed naraw alternativi estremi li għanna hawnhekk għandna xenarju fejn aħna t-luf mitigazzjoni ambizjuza u emissjonijiet, naqis ta' emissjonijiet li xejra blu kif taraw u eh, mbagħad għandkom emissjoni ta' olja pala xenarju li bazzikament huwa affajt dik ibqaw dejn kif aħna. U hawnhekk qed taraw l-effetti, eh, taraw il-silġ illi qed jidub bil-massa tiegħu fil-Greenland, fil antarktiku fil oċejan fil-glaciers eh, dan jwassal għall espansjoni termali tal-kontenut ta' bahar u dawn il-bassir jihduna għal mm, oli ta' metru jikmu iktar mm, jekk kan ibqaw sejm l-emissjonijiet kif aħna u dawn l-sfidi ħajkomplu jizviluppaw aktar sa l-2300 ser jilħu il- għoli eh, ta' 5 metri u l-iktar eh, iktar jekk aħna mhux se naqsu l ta' tagħna mod ambizjuż u dan il-tnaqqis ambizjuż aħna nistgħu nistabilixxu l-tnaqqis ta' metru biss sal-2030. Er, er, 2300. Ġifieri għandna għażliet Uh, biex jinżommu l għoli sa metru jew inqas l-2300. il-baħħa um, il-silġ ħajkun qed jitlef il-massa tal-Greenland u l antartiku u 680 miljon ruħ issa palissa qed jgħixu f'kosti li l-baħar diġà għav f'qoli, 65 miljun jgħixu f'pajjiżi gżejjer żgħar fil-seklu 20 il-livell tal-baħar diġà għala bi 15 ċentimetru u palissa qed jikber darbtejn iktar malajr pas maġġel u qed nistimaw li ħaj jasal għal eh, ħafna metri jekk sa' 2300 jek l-emissjonijiet ma jitnaqsux bil gbir u malaj. Ifisser illi apparti dawn il-bidliet aħna għanna u kol evenimenti storiċi estremi illi jżidu il-livell tal-bahar li jola minħabba il-maltempati. Aħna meta naraw aħna faxar snin l-avvenimenti estremi, meta mqabbel mal-livell tal-baħar, dan ħajkun iktar frekwenti pal avvenimenti fil-ġejjini, hemm jista' jkun ċans illi dan ħajkun darba ta' mit-sena għal darba kull sena U donna ħajfisser ħajseħ meta jkun hemm meta impatti kbar meta jkun hemm il-high tide, il-marea u ħafna eh, eh, bliet kostali u gżejjer żgħar ħajkunu esposti riskju ta' rar u telf ta' art sal-2050 jekk ma jkunx hemm adattament b'saħħtu Aħna għamina xie evaluazzjoni ta' riskju l pastijiet differenti li huma mill-quta mill-qoli tal-baħar u għattaraw hawnhekk li staw inqablu li fl-IPCC qed naraw li jkun hemm livell ta' riskju li jkun pjuttost għali meta inti tqabbel minn naħa tax-xelluk u naħa tal-nemlin, naħa tax-xelluk għandek sforzi ta' adattazzjoni u l-iżvilupp ta' riskju jekk aħna jkollna eh, adattazzjoni ambizzjuż biex nippruvaw nipproteġu il-kosti tagħna. U wkoll bliet kostali fejn aħna naraw li ir-riski jistgħu jinżammu fil-rata baxxa um, anki sal-ħar ta' seklu li huwa l-iskadenza li għanna. Hija kien itlu f'deltas agrikoli jew inkella komunitajiet tal-Arktiku qed nitkellmu fuq l-Aleutian Islands naraw kif is-suċċess tad-adattament huwa nnaqqas u l-aħdar qed jurina kif l-adattament lokali jista' eh, jagħmel differenza r-riskju u li r-relokazzjoni għal dawk il-pajjiżi fejn ir-riskju jiżviluppa ħafna ħajkun ħadkun problema fuq żmien twil. So there are societal challenges involved with Mela għandna sfidi marbutin ma' soċjetà dawk li huma l-iktar esposti u li huma iktar vulnerabbli għandhom inqas eh, kapaċità sabiex jirrispondu u l-iskala tal-impatti ta' tibdil fil-klima manka l-konsegwenzi tas soċjetà jimbidlu f'dawn il-sistemi u anka jmorru lil lin mill-arranġamenti ta' governanza dawn l-istess arranġamenti ħafna drabi mhumiex eh, sħaħu ma frammentati skont anzi meta tqis il-frontieri amministrattivi u s-setturi u meta tqis ir-riski kollha illi eh, dejjem qegħdin jiżdiedu l-abilità ta' sistemi ta' governanza mhijiex tajba biżejjed sabiex tirrispondi għal dawn l-impatti ta' tibdil fil-klima. Eh, anka meta taħseb fuq kif aħna nirrispondu għal ċerta avvenimenti estremi. Mela, bħala sommarju, 80% tal-tibdil fil-klima fuq which il-pjaneta jaffettwa il-sistemi ta' ħajja tad-dinja. U dan nistgħu naraw ukoll fuq l-slide eh, l-silċ li qiegħed jinħal u anka il anka l-silġ illi jaffettwa kemm il-klima, kemm il-ħajja tal-baħar u anka il-livell ta' aċidu fil- baħar dawn it-tip ta' tibdil sa jkompli għal ġenerazzjonijiet illi jmiss u dejjem jiddependi fuq id-deċiżjonijiet illi qegħdin nieħdu bħalissa jekk aħna nħarsu lejn dawn tliet rapporti illi ġew approvat mill-IPCC matul din l-aħħar sena dak il-sforz kbir qatt ma rajna bħalu. Rajna eh, illi biex aħna naqsu l-impatt u severità tar-riski kull sena hija importanti, kull tip ta' tisħin huwa importanti, kull l-għażla hija importanti u anka il-rieda politika u dik tas-soċjetà għandha rwol importanti għall-aħħar. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Il-lista għal-kaġdija għajja miftuħa. Għanna għanna t-taqxejn. Għanna seba kellima sa' issa. Sa' nibdew bil-PPE. Da. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de samenstellers van... Grazie ħafna, president. Grazzi ħafna, jieti Sur Vandalen, eh, grazzi għal din ir reċerka jina membru tal-Kumitat tal-Sajt u ħarist bċerta interess lejn il-kustjonijiet li jorbtu mas-sajt u għalhekk il-mistoqsija tiegħi marbuta ma' dan jekk jiena fimt tajjeb. Madwar id-dinja fil-Bahar Atlantiku, fil-Bahar ta' Tramuntana, se jkun hemm inqas bit ta' ħut tnaqis ta' madwar 50 fil-100 sa' sena 2100, pero jista' jkun hemm iktar eh, bit ta' iktar lejn eh, l-Artiku. Fimt tajjeb jiena ġifiri illi il-pressjoni il pressjoni fuq dawn is-sajjida sa tkun ikbar u dan kif jissarraf bħala impatt eh, fuq il-klima x'ħajkollok iktar bastimenti li jmorru f'dawn l-ibħra u iktar jħolqu emissjonijiet. Dan allura jkun l-effett ta' dan kollu? Sa jkun l-effett ta' dan kollu kemm fuq l-istokkijiet tal-ħut kif ukoll fuq il-klima. Grazzi ħafna, is-Sinjura Dalli. I honestly had to intervene here. Jena, kelli nintervjeni kien ta' xokk dan ir-rapport speċjalment għal xi bħali illi ġejja minn gżira għanna il-bliet mal-kosta u meta tisma dikjarazzjonijiet bħal il-livell tal-baħar ħajkompli jitla, tisma illi livelli u dawn l-avvenimenti estremi li jisiru darba f'seklu jistaw jisiru darba f'sena sa' nisi ġejjin mill-gżejjer bħali ma nassumux illi sa jiġru mit-sen oħra diġa qed inħossu l-effetti tagħhom. Infatti jiena xtaqt insaqsi fuq il-riżultati li intom ippreżentajtu għaliex jiena nemmen illi l-oċean għandu ħafna Eh, potenzjal anka fejn għandha xtaqsam l-azzjoni tal-klima li tkun ibbażata fuq l-istess baħar li anka tista' tikkontribwixxi għal 21% ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Ma mbagħad għandna wkoll kwistjonijiet marbutin mal-nuqqas ta' karbonju l-użu tan-nuqqas ta' karbonju fil-trasport marittimu dan ovvjament jitlob iktar investiment anka fuq l-enerġija rinnovabli marbuta ma l-istess bahar u għalek nishti eh, Inkun naf kif taraw li ħajimxi l-iżvilupp ta' dan kollu b'mod partikolari fil-teknoloġija eh, jekk jekk hemm ċerta potenzjali li teknoloġija bażata fuq il-baħar forsi taġġel daqsxejn iktar fil-progress tagħha. Issa rinju. Oui, pardon, excusez-moi. Grazie, eh, eh, grazie al prezentazzjoni Jena uh, eh, ringrazzjak nirringrazzjak għaliex fl-2014 jiena u koll eh, tkellimt ma' proċċa ċivili fuq il-pjattaforma soċjali u klima. Eh, dak iż-żmien dan l-idea kienet eh, kompletament assenta mill-diskussjonijiet li qed diskutu llum. Mbagħad kull allura kontenta li f'kap 21 f'Pariġi daħanna dil-klim oċeani fid-diskussjonijiet tagħna. Eh, fil-livell ta' subija eh, ta' msiħba ċivili. Dan huwa essenzjali ovvjament fil-klima, fil-ġita kontra l-ambjent, imma eh, naf li ma kellek xafna ċans, imma il-rapport tiegħek kien ippreżentat perfettament għal xejani u apparti mis-soluzzjoni wkoll. Nirxtiq n ningrazzjak għaliex tassew edin tikkontribwixxu għas-soċjetà għad-dibattitu ma' soċjetà ċivili u nikkontribwixxu għas-soluzzjonijiet potenzjali. Jina, nasib illi mux biss insemmi dak li inti semmejt pala soluzzjoni, ma dokument ukoll illi ħarreċ minn Because Ocean illi illi um, jispiega Ocean for Climate jismu. Illi l-oċejan u koll jistatku parti me soluzzjoni. Jina ma nistax nifem meta konna kont nesimek nisimaw il-ħna xjentifiċi. Nistax ifek kif in-nies ma jistgħux jimmaġinaw kif l immedjazzjoni sar ma stax tkun immedjata. Hemm ċertu inerzja, apatija il-persuni ma jidux jihdu azzjoni immedjata. Meta inti tara li konsekwenzi jkunu viżibbli, speċjalment fil-qasam tal-baħar u l-fenomenu meteoroloġiku estrem Ġifiri, tista tiċċaradi soluzzjonijiet veru jistaw jiġu implementati għal protezzjoni tal-ekosistemi tal-bahar, il-mangroves, eh, sal-mastri u eh, affarijiet pal daw. Eh, u nistaw nifmu eżattament jekk dan ħajkollu xeffetjat immedjati jew le bħala soluzzjoni. For the Greens, Grace O'Sullivan. Thank you, Chair. Uh... Il-kellim li jmiss, kellima li jmiss, anzi, il O'Sullivan. Meta tħares lejn dawn iċ-ċifri, tirrabja, tirrabja tara din id-dejta u dimna meta tqis illi il-baħar kopri iktar minn 70% ta' dinja u 97 fil u anka li aħna għaw ħafna ilma. Will be the main contributor or the main um, uh, asset that will help us to Importanti illi aħna inħarsu lejn il-bahar bħala mod ta' kif nistgħu nagħmlu taffija għal tibdil fil-klima, aħna ma naġixxux mod urġenti, eh, nkun qegħdin nisbaljaw u għalhekk xtaqt insaqsi jekk intom jekk aħna fl-Unjoni ikonna trattat li jifoka fuq il-bahar, il-Global Ocean Treaty, li nifokaw iktar fuq eh, l-oċean li jikonna 30% tal ibħratana tagħna 2030 ma jkunx jista' jkun hemm attivitajiet minħa tal-bniedem. Taħseb li dan jista' jgħin kieku anka innaqsu l-emissjonijiet fil-mija mill-inqas b-65% sal-2030. Taħseb li azzjoni bħal din tista' tagħmel differenza fil-verità il- Jina kont flaqa riċentament u kien hemm lista ta' interessi komuni u f'din il-lista hemm proġetti bħal per eżempju l-importazzjoni tal-gas minn Pennsylvania fl-Istati Uniti, inti inti qabelet qed li Sur Trump mhux ma jridx li l-Istati Uniti jibqgħu fl-istess eh, trattat u aħna xorta qegħdin eh, naprovaw proġetti bħal dawn fl-Irlanda. Jina naħseb illi dawn il-proġetti kollha għandna impoġġuhom fil-ġemp għaliex għandna minn flok nifukaw fuq ir-rinnovabbli. Is-Sur Davis. Grazzi ħafna President, jiena bħala President tal-Kumitat tas-Sajt nixtieq ikolli ċerta ma' iva, irridu naqsu it-tisħin globali rridu nifukaw fuq il-miżuri għaddatati. Anka knamlu dan sa jonqsu l-istokkijiet tal-ħut, pero minħabba l-azzjonijiet tagħna, minħabba pressi ħżiena, l-istokkijiet diġà naqsu matul dawn l-aħħar sena anka 80% ta' tnaqqis, anka aktar Allura, Jekk aħna nieħdu il-miżuri adattati, innaqsu s-sajt u aħna inkunu e, ktar sostenibli fl-azzjonijiet tagħna, jista' ikun illi s-sitwazzjoni tibqa' kifini minħabba tibdil fil-klima. Grazzi ħafna issa l-Partit tal-Ħodor, is-Sur Bloss. Grazzi ħafna, Sor President tal-biża dak il smajna minn dan ir-rapport. Grazzi ħafna tal-li qegħdin hawnhekk u tal-li għamiltu din il prezentazzjoni wkoll. Jiena minnaħa tiegħi rajna smajt dwar din iż-żieda ta' 1.1 metri sa tmiem is-seklu u żieda ikbar sal 300 eh, ġifiri dan kif ħajorbot ma' spejjes u koll u anka għall-Unjoni Ewropea u x'inhuma wkoll l-ispejs ekonomiċi marbutin mal-azzjoni urġenti, ġifiri eh, bħala prevenzjoni eh, biex nseħilek l-investimenti li jemżon namlu. Aparti minn hekk, forsi xi ħaġa li janka diġà issemmiet, l-Unjoni Ewropea u n-nies tal-Unjoni Ewropea kemm ħajkun hemm nies fl-Unjoni Ewropea illi ħajjiġu affettwati b'din iż-żida tal-livell tal-ilma fl-ilma stati membri. U fl-aħħar mill-aħħar huma eh, eh, ċittadini tagħna illi sa jiġu affettwati minħabba dan it-tibdil dan mhumiex sempliċiment ċifri astratti dawn huma nies. Arrinju. Grazzi u grazzi għal prezentazzjoni tal-rapport li għamiltu. Jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak li qalu l-kollegi tal-Kumitat tas-sajt fuq dawn l-affarijiet. Se jkun hemm eh, iktar ħut inqas ħut eh, dik kienet il-mistoqsija ta' Chris Davis. Issa jekk se jkun hemm iktar jew inqas eh, ħut irrispettivament minn dan qed naraw li xorta waħda se jkun hemm bidla, se jkun hemm bidla mhux biss mill-lat kwantitattiv imma anke kwalitattiv. Jiġifieri anke l-ispeċi huma nfushom se jinbidlu. Anke s-sajjeda qegħdin jgħidu li l-ħut qiegħed ibiddel l-imġieba tiegħu b'mod naturali qiegħed e, jemigra jmur le iktar dejjem lejn il-tramuntana Għallek jekk aħna waqt il-mandat tagħna se jkollna nitkellmu dwar il-riforma tal-politika komuni tas-sajt dak li qed tippreżenta l-Kummissjoni Ewropea bħalissa hija evalwazzjoni imma naħseb illi l-CFP illi se nadottaw se twassanna sal-2030 imma irridu diġà nħejju ruħna sal-2040 imma san sitra jista' jagħti l-każ illi l istoks tal-ħut, l ispeċi tal-ħut e- e- ikunu imbidlu ħafna. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi mhux biss nagħmlu aġġustament imma forsi hemm bżonn ukoll illi mmorru verament fil-font fil biex nippruvaw naddattaw ruħna għal settur pereżempju llum eh, bastiment ta' sajt se, se jista ta' 30 u 40 sena u mbagħad x'se jiġri, I mean se jibda jġibruħu mod differenti u kol dan sajjiet li kun fuq dal-bastiment. L-aħħar żewġ kelliema. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport. Signora Paulus, dan huwa dan huwa rapport tal-biża. U forsi mistoqsija li ta' tkompli żid ma' din il-biża minħabba il-permafrost li qiegħed jinħal brat aktar maġla milli iktar milli qegħdin nistennew anka issa f'Novembru. Dawn l-istimi għadhom ottimisti iżejjed għaliex nafu illi s-silġ eh, li lu iktar emmek diġa qijat jenħal ħejerġa' jifriża bħalma kien ikun il-każ fil-passat minn kemmina li qed nġbru ir-ritratti ta' dan Jiena kont f'avveniment fuq il-riċerka dwar il-bahar, kien hemm riċerkatur u huwa eh, semma kif issa reġa' hemm ice cap fl-Antartika u fl-Artiku ukoll eh, lilin mill-400 ppm. Iġifiri, mux raġonevoli meta tqis il-livell ta' diossidu ta' karbonju dejjem qiegħed jiżdied illi eh, huwa inevitabbli li ma jibqax eh, ice caps f'dawn iż-żoni. L-aħħar kellim mill-ħodor. Grazzi ħafna. Jiena se norbot mal-mistoqsija preċedenti niddiskutu fuq żida fit-temperatura wieħed ħamsa żewġ gradi. Però hemm xjentisti illi e, jgħidu illi hemm bżonn niddiskutu l-ammont tal-diossidu tal-karbonju. Per eżempju, 14 sena ilu kien hemm xjentista illi qal illi rridu il inħarsu lejn per eżempju 350 ppm ta' diossidu tal-karbonju li għandu jitqis bħala il-livell sigur. Anka eh, livelli simili li jintużaw fir-rapporti li ħirġin minn Stockholm taqblu illi rridu nżommu madwar dan il-level 350 sa tmim eh, dan is-seklu biex aħna nżommu il-level ta' tħisħin globali bħala wieħed li nistgħu nikkontrollaw meta tqis il-livelli attwali ta' 410 ppm u meta ikonna żieda ta' 3 ppm kull sena Ġifiri anka fil-snin li ġejjin ħan il livell ta' 420. Mela għandkom madwar 10 minuti biex tirrispondu dawn il-mistoqsijiet. Iva, grazzi, dibattitu interessanti. Ħanibda billi nirrispondi kwestjonijiet marbutin mas-sajt sar tibdil eh, iva bil-prassi illi qed tiġi segwita bħalissa sa jkun hemm asħut fil-baħar fis-snin li ġejjin u anka minħabba il-tibdil fil-klima u temperatura eh, u dan eh, jaffetwa kemm ħajkun kbir dan it-tibdil. Però din hija diġà suġġett ta' diskussjoni u bħalma edna taħt il-kontest ta' l-art aħna eh, norbtu wkoll mal-biodiversità u dan jorbot ukoll l-istess mal-biodiversità fil-baħar kelli laqa per eżempju 15 illi 15 ilu illi ħarset lejn il-possibilità li jkun hemm żoni marittimi protetti sabiex inħarsu r-riżorsi marittimi u anka biex ikun hemm migrazzjoni u li bqgħu anka mħarsa hemm bżonn li jkun hemm netwerk ta' dawn il-żoni protetti 30 fil-mija tal-oċeani tagħna hemm bżonn li jkunu mħarsa b'dan il-mod. Qegħdin nilħu kważi il-mira ta' 10% minħabba sforzi nazzjonali u dan ovvjament jgħat jgħin. Però fl-istess ħin wieħed irid jgħid dan jorbot ma' sforzi differenti, per eżempju mal eh, sistemi koralli u anka aspetti oħrajn, jekk aħna ma, ma nkunux ta' suċċess, jekk aħna ma nwaqfux dan it-tisħin globali il-bidla stabli jekk aħna ma nżommux mal-1.5 gradi eh, dan mhux ħaj jippermetti li jkun hemm konservazzjoni ta' dawn is-sistemi fil-baħar diġa tissir ħafna eh, ħsara anka minħabba spostament ta' eh, ħajja marittima, anka minħabba tibdil fit-temperaturi u anka tibdil li tisir fl-artiku u għalhekk hemm ċans illi il-silġ fil-baħar se emmek anka fis-sajf li hija xi ħaġa li tħassibna. Għalhekk id-dibattitu politiku bħalissa qiegħed jiffoka fuq dan u mhijiex eh, ta' sorpriża għalhekk qegħdin nifokaw fuq il-limitu ta' temperatura. Dan forsi eh, jirrispondi l-mistoqsija dwar is-sajt u aħna meta nħarsu lejn kollox għandna konklużjoni waħda aħarija illi illi irrit ikun hemm klima stabbli biex jirnexxin nagħmlu dan it-tip ta' ħarsien anka f'termini ta' ambizzjoni kif naraw anka l-alternattivi differenti li hemm fil-rapport 1.5 li tħares lejn l-2020 u l-tnaqqis ta' 45% anka livelli tal-2030 u neutralità tal-karbonju tal-2050 illi tista' twasal għal emissjonijiet negattivi eh, skont ir-rapidità u anka fuq il-livell ta' ambizzjoni eh, tal-bidu. Ġifiri dan kollu jista jigwida eh, l-ambizjoni politika u anka bażi tal-ftejim eh, ta' Pariġi. Ftejim hemmhekk ijat il-problema hija l-implementazzjoni. Iva. Hemm postijiet anki fl-Ewropa illi huma medda u jiena nejx ukoll f'wieħed eh, minn dawn il-postijiet u eh, wieħed jibda jibża u jgħid eh, fejn se nispiċċaw imma ħafna minn dawn il-kosti huma imħarsa. Għalhekk jiena ma nistax natikom statistika l-Unjoni Ewropea dwar kemm se jkun hawn nies effettwati, issa rridu naraw meta eh, se jintlaħqu dawn il-limiti ta' adattament jekk eh, jiżdied il-livell tal-baħar bosta metri xorta waħda tkun tista' eh, tolli lil uħ sabiex inti xorta waħda tkun imħares minn dawn l-avvenimenti estremi illi żgur se jsiru aktar spissi Issa dwar meta dan se jiġri u kif hemm ħafna inċertezza dwar il-żieda tal-livell tal-baħar il-numri illi tajna fil-rapport huma l-aħjar numri possibbli illi jeżistu bħalissa hemm inċertezza dwar eh, x'jista' jbiddelhom dawn is-sistemi meta il-żida fl-oli tal-level tal-bahar se eh, eh, titħaffef iktar u aħna eh, ma nafux jek dan il-level jusin u għom f-1.5 jew biss fuq erba imma x-xejra ġenerali se tibqa l-istess dawn il-numri huma pjuttost ċerti anki meta wieħed taqabbilhom ma' perjodi paleo sabiex wieħed ikollu ċifri verament preċiżi Eh, jekk wieħed iqis li kieku kellha ddub il-kriosfera kollha u jkollok riserva ta' livell tal-baħar ta' 65 metru li tajdinna mbagħad li huwa diffiċli ħafna illi wieħed jagħmel tbassir preċiż ħafna jekk ma tkunx tifhem il-proċessi dettaljati kollha li huma involuti fil- eh, fid-dewbin tal- tas-selċ. Umbat dwar jekk l-oċean jistax jikkontribwixxu għal mitigazzjoni hawnhekk aħna ħarisna lejn soluzzjonijiet bbażati fuq in-natura. Imma il-numri, il-stoks tal-karbonju fi żoni kostali u f'dawk l-ekosistemi illi jistaw jiġu mħarsa u restaurati f'dawk il-postijiet ma jilħqux 0.5% fis-sena ta' emissjonijiet annwali, ġifieri mingħajr tnaqqis ambizzjuż fl-emissjonijiet, dawn l-isforzi għandhom nejn qed tkun qed isiru għal xejn. U jidher ċar illi il-ħażna tal- tal-karbonju li jista' jsir fl-oċean Eh, mhix qiegħda mhux qiegħed tintuża sew għaliex hemm bosta alternattivi għal ħżin tal-karbonju li għad sa issa ma ġewx evalwati. U aħna se naħdmu fuq dan flimkien mal-kollegi fil-grupp ta' ħidma tagħna jekk eh, ikun hemm kontribut ta' aktar minn 20% fil-mija, ħafna minn dan huwa enerġija li jiġi mill-oċean, enerġija li tista' tiġġedded hija eh, maħluqa permezz ta' l-użu ta' enerġija mir-riħ. U dan ukoll se jiġi evalwat mill-grupp ta' ħidma numru 3 u fir-rapport tiegħu ta' dan iċ-ċiklu ta' evalwazzjoni l-emissjonijiet mis-settur tal-trasport bil-bahar huwa diffiċli għaliex hemm ukoll mbagħad l-emissjonijiet minn l-avjazzjoni. U jiena niġi minn pajjiż fejn hemm dibattitu kbira għaddej dwar alternattivi differenti dwar l-użu ta' fuel sintetiċi, per eżempju diesel sintetiku, eh, l-idroġenu u anki għal produzzjoni tal-idroġenu mill-gas naturali u eh, illi naħsnu il-karbonju illi jiġi rilaxxat minn dak il-proċess. Għalek, hemm alternativi u possibilitajiet illi għadhom ma ġewx eżaminati bisħiħ u eh, u għadhom li huma diġà maturi teknoloġikament, però jekk jistgħu wkoll jagħtuna tama illi di trasformazzjoni tista' tirnexxi, imma jekk ix se tirnexxi bir-rata bil-pass illi għandha bżonn id-dinja skont il-miri tal-frame ta' Pariġi jiddependi fuq ir-rieda tal-politikanti u tas-soċjetà. Hemm ħafna alternattivi li jeżistu li jistgħu jkunu żviluppati, affarijiet li jistgħu jisiru. Fil-rapport speċjali tagħna fuq il-soluzzjonijiet il qed nipproponu aħna ħarrisna lej soluzzjonijiet bbażati fuq in-natura u rajna wkoll alternattivi fuq il-protezzjoni tal-kosta jiena u rejtilkom l-evalwazzjoni tar riskju em tabella il li tħares ukoll lejn il-possibilitajiet tal-protezzjoni tal-kosti Unbat fuq il-konċentrazzjoni tal-diossidu tal-karbonju fl-atmosfera jiena naf li għaddejjin dawn id-diskussjonijiet minn qed jgħid jew nifriżaw l arktiku bil- three 350 ppm imma hemm ukoll irridu nneħħu il-CO2 mill-atmosfera u bekk innaqsu il-kontenut ta' CO2 fl-atmosfera u nista' ngħidilkom illi sa issa għadna ma wasalniex u niqafaw. Grazzi ħafna mela naħseb illi eh, ħaqkom ċabċipa intom u t-team stakom. Thank you very much uh, again for the Grazzi ħafna għal messaġġ tagħkom u għax-xogħol tagħkom. Naħseb li nistgħu nieqfu għal żewġ minuti sabiex il-membri tal-Pesċu Deve jistgħu jitilqu u mbagħad ngħaddu għal votazzjoni. Dear colleagues, I will ask you to get back to your seat. Legi, jek joġobkom erġaw sibu postkom. Se nibdew bil-votazzjoni u issa se naqleb għal Franċiż. U taqodu xtajdu u f'xi dwejja kull darba li ngħidilkom hekk. Donc nous votons Commençons par le vote sur la question. Mela, issa fuq il-mistoqsija orali lil konsil fuq il-COP 15. Hija mistoqsija orali fuq il-COP 15 u l-biodiversità, mhux fuq il-biodiversità fuq COP 15. Votazzjoni miftuħa. Le, mish qed taħdem is-sistema mill-jider. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Din il-mistoqsija ġiet adottata. Issa ngħaddu għal mistoqsija orali fuq il-Greener Cities 2021, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mistoqsija orali fuq il-su eh, uniku digitali, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. għaddiet naddu issa għal votazzjoni fuq il-kummerċ illegali ta' annimali ta' kumpanija, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Tajjeb issa naddu għal vot fuq ir-riżoluzzjoni fuq il-COP 25. Il-COP 25 mhux se ssir ċili ma fi Spanja għalhekk l-aġġustamenti meħtieġa se jsiru fit-test f'kas bżonn u eh, se ngħidu wkoll illi dana laqa se ssir taħt il-presidenza ta' Ċile imma miex se ssir f'Santiago fi ċile. Ma mela issa nistgħu nibdew nivvotaw. Paragrafu wieħed emenda 35 il-votazzjoni miftuħa. Mela, paragrafu 1, emenda 35, votazzjoni miftuħa dawk favur. Favur? Favur? Kontra? Maddeċ. Astensjonijiet? Grazzi, Sur Jado. Iva, fallur mizjut. Paragrafu 1, emenda 36, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Sistema mhix qed taħdem. Paragrafu 1 emenda 37 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess numru 1 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal paragrafu 2a l-emenda 45 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Aħjar niċċekjaw jgħid il-President. Votazzjoni maluqa. L-emenda 46. Qui est contre? kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 47 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 49 favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Vot maqsum fuq l-emenda 50. Fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Favur it-tieni parti. Favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 53. Dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 54 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 55 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet imma ħjar niċċekjaw. Votazzjoni maluqa għaddiet. Il-kompromess 14. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għadda. Paragrafu anzi l-emenda 57 dawk favur kontra Astensjonijiet u l-emenda ma taddix. L-emenda 58 favur kontra astensjonijiet ma taddix L-emenda 59 dawk favur kontra ma deċ. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 62 favur kontra astensjonijiet għaddit L-emenda 63 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 64 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 65 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 66 favur kontra għaddit. L-amenda 67 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 68 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 75 favur kontra minu favur minu kontra u l-emenda taddi 79 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess erba favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 84 favur kontra fuq l-emenda 84 għal darboħra favur kontra astensjonijiet l-emenda ta' din. 85 dawk favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. 86 favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. 87 favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. 88 favur kontra aħjar niċċekjaw 88 Votazzjoni maluqa. U l-emenda taddi. 89 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 5 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 102 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 102. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 105 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 103 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Niċċekjaw fuq l-emenda 103. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 106. Favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 108 Dak favur? Kontra? Aħjar niċċekjaw. Għaddit. L-emenda 109 Votazzjoni, vot maqsum fuq l-ewwel parti l-ewwel dawk favur. Kontra. Fuq l-ewwel parti għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Il-vot tal-SND huwa favur. Tajjem mela naħseb illi suppost li għaddiet din l-emenda aħjar niċċekjaw fuq it-tieni parti. l-emenda 110. Kontra assenzjoniet u din l-emenda maddiċ. 111 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 114 issa. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 116 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 15 dawk favur kontra assenzjonijiet għadda. 118 dawk favur kontra assenzjonijiet aħjar niċċekjaw. 118 Maddix. 119. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddix. 120. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Aħjar niċċekjaw ma naħsibx li għaddiet imma niċċekjaw. Ma ddiċ. 121 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 122 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma 123 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet emenda orali 124 dawk favur kontra le din taqa jekk il-123 eh, tiġi adottata, il-123 ġiet adottata għal daqsan din taqa. Issa l-emenda 125. Dawk favur? Kontra? Astensjoniet għaddit. Amendment 126, kje pu? Emenda 126, favur kontra astensjoniet għaddit, astensjoniet għaddit. 127 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. 128 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 192 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 130 favur kontra astenzjonijiet maddiċ wieħed li ta' wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ 132 minnu favur kontra astensjonijiet ma diġ. Miet li taw favur kontra astensjonijiet ma diġ. 134 favur kontra astensjonijiet għaddit. 136 iva, favur kontra astensjonijiet maddiċ 137 favur kontra astensjonijiet maddiċ 138 favur kontra astensjonijiet għaddiet 139 favur kontra astensjonijiet maddiċ Għaddit. 140 favur. Kontra. Mm. Astenzjonijiet. Għaddit. 141 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mija 144 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Wieħed erba' seba' favur kontra. Verifikaw. Vot malu. Għaddit. Emenda wieħed erba' tminja favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 150 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ wieħed ħamsa wieħed favur kontra astensjonijiet ma ddiċ 153 split vote l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet Tieni parti favur. Kontra. Nverifikaw. Suppost maddiċ. Fil-fat maddiċ. Mwihet 154 favur kontra astenzjoniet għaddit.

favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 158 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 157 minu favur kontra astenzjonijiet verifikaw 157 jaqa' Mela. Mija. Eh, disawħamsin. favur kontra nifverifikaw għal darboħra. Nija disawħamsin. Malu għaddit kompromess seba favur kontra astensjonijiet għaddit. Mija u sittin favur kontra niverifikaw Vot namalu għaddit. Emenda wieħed u sebejn, wieħed zero seba zero, favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Wieħed seba wieħed favur. Wieħed seba wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Verifikaw. 171. Ne, skużawni. Għaddit. Grazie. Kompromess 8. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 28 favur kontra. Verifikaw. Vot maluq. Għaddit. Emenda bil-form tmenin. Favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet għaddit. 184 eh, er, favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 16 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Nistaw niverifikaw. Wieħed minja sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, seba' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, tminja favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess disan favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda wieħed disa erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed ħasa ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mija ġmija sitta, disa sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 199 favur kontra ma maddeċ 200 minn favur kontra verifikaw 201 favur kontra ostensjonijiet niverifikaw. Għaddit. Mitejn u tlieta. Favur? Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 205 favur kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 206 minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 208 favur. Nirprovaw. 208 favur. Kontra. verifika Rejected. Ma tiċ. Amendement 209. Qui Mettez-nous le 200 favor. Contra. Astensjonijiet għaddiet. 14 nivotaw għax kompromess 16 ma ġiex adottat minnu. 214 minnu favur kontra astensjonijiet mandiċ. Emenda 210 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 213 minn favur kontra astensjonijiet maddiċ Emenda 250, 15, favur kontra assenzjonijiet ma 211, favur kontra assenzjonijiet għaddit. 212, favur kontra assenzjonijiet ma Kompromess 10 mill favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 328. Ne. Kompromessi dax. Favur kontra stazzjonijiet għaddit. 228 favur kontra. ta' dit. Kompromess 212 favur kontra. ta' dit. 236 favur kontra. ta' dit. 13 a favur kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. verifikaw konfront malu għaddit. Mittej 44 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 245 taqa. Allura 246. Favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 248 favur. Kontra. Maddiċ. Niverifikaw Le 247, il est bon. Mm, Rejeté. Parce que le 14, il n'a pas été. 252. Euh, Metej ne u ħabsin. Favur. Mux ċar, għaxa pipi favur. mitej, ħatnew għamsin verifikaw. Rejected. 254. Vantage. 254 favur kontra. astensjonijiet għaddit. 253 favur kontra astensjonijiet għaddit 256 minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet 257 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 255 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 258 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 259 favur kontra stazzjonijiet għaddit. 260 favur kontra niverifikaw. Adopté. 261 qui est pour 261 favur kontra l-istess niverifikaw. Għaddit. Ma ddiċ, propriament, skużawni. 62. favur kontra astenzjonijiet għaddiet 263 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 264 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 265 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 266 favur kontra assenzjonijiet ma tiġ. 276 favur kontra niverifikaw. Ma tiġ. 200 Skużawni, din hija koppja blabjet u l-iswed, mhux bil-kulur. 268 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 269 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 270 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 270 favur kontra kontra sanzjoni sanzjonijiet għaddiet 272 favur kontra verifikaw għandiet u kol 276 favur kontra sanzjoni stanzjonijiet għaddiet

favur kontra stazzjonijiet ma deċ. 278 favur kontra stazzjonijiet niverifikaw. Dit. Eh, tnejn seba' favur

kontra astensjonijiet għaddiet 284 favur kontra astensjonijiet għaddiet 285 favur kontra astensjonijiet għaddiet 286 favur kontra astensjonijiet għaddiet 287 favur kontra assenzjoniet ma d-deċ. Vot sieħ fuq il-kontribut ta' itre favur kontra assenzjoniet ma bdeċ. Nivvotaw fuq deve u l-medda deve eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit b'5 sa 6 12 15 u għed sa' tlida wkoll. Issa, naddu għal ċitazzjonijiet, emenda wieħed ċitazzjoniet nax, favur. Le. Mela, ċitazzjoni 15. Minu favur. Kontra. Kontra kon astenzjonijiet maddiċ. Ċitazzjoni 15 emenda 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ċitazzjoni 16 emenda 9 favur kontra niverifikaw. verifikaw Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 11 favur kontra verifikaw. Emenda 12 taqa minħabba t-tmini jirġa ta' data tajjeb. Naddu għal premessi. Kipu. L-emenda 15 favur. Kontra. Astensjoniet ma taddix. Non pas été adopté, ton Donc 17 Ok. Amendement 17. L-emenda 17, dawk favur kontra aħjar niċċekjaw. Għaddit. Emenda 18 dawk favur kontra Astensjonijiet maddeċ. L-emenda 19 favur kontra astensjoniet mat-teċ. 20 favur kontra aħjar niċċekjaw maddeċ. 21 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess 16 maddex Issa nifotaw fuq l-emenda 22. L-emenda 22 daw favur? Kontra? Iċċekjaw. Maddex. 28 dawk favur kontra ħan iċċekjaw nerġaw Għaddit. L-emenda 24 dawk favur kontra aħjar niċċekjaw għaddit 25 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 29 Dak favur, kontra, astensjonijiet għaddet. L-emenda 30, favur, kontra, astensjonijiet għaddet, 31, favur, kontra, astensjonijiet għaddet. L-emenda 32, favur, kontra, aħjar niċċekjaw maddeċ 33 favur kontra assenzjonijiet maddeċ Issa naddu għal vot finali. Votazzjoni miftuħa. Tistaw twaħlu fis-segretarjat. Il-votazzjoni miftuħa, sinjuri. Votazzjoni magħluqa. U riżoluzzjoni hija adottata. Right. <clears throat> So we move to the votes on the objections. Sanaddu għal voti fuq l-oġġezzjonijiet. Fuq il-oton LL25. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa assenzjonijiet dik l-oġġezzjoni għaddiet issa fuq il-soja mon 87-8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u l-oġġezzjoni għaddiet. L-oġġezzjoni fuq eh, il-amħirrum um, tal-modifikat ġenetikament, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Din l-oġġezzjoni ġiet adottata wkoll l-aħħar vot fuq amħirrum ta' tip ieħor ukoll modifikat ġenetikament bet 11, eċetera, votazzjoni miftuħa.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 Dear colleagues, we still have an item on the agenda. Kollegi, għatfadlenna punt fuq l-agenda, naf li għajjenin, u etna għawlura bil-ħin, ġifri jek ħatuħolġu mill-awlok joġobkom, Tamlu xus storbju. San id-diskutu il-punt li jmiss dwar il- l-SCVs u anka l-aċċess għal tiswija u l-manutenzjoni. Jiena sa ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni l-ewwel il-Digi Grow u mbagħad lill-rapporter is-Sur Delange. For five minutes. Hi. Mela. Lila tajba li kulħadd, grazzi ħafna tal-li qegħdin tpoġġu dan il-punt fuq l agenda Jekk jaġbok jessaq xejn viċin il-mikrofonu u nitlob ukoll il-kollegi biex ma jagħmlux konverzazzjonijiet oħrajn. Ja, nibdew din il-ħidma importanti, suġġetti importanti, jew itilqu jew għodu kwieti. So, thank you very much for giving the Grazzi ħafna tal-etatu din l-opportunità l-Kommissjoni għal l-RDI. E. Jiena hawnhekk ġibt miegħi numru ta' slides u għandi xejn punti tekniċi, però sa nitkellem fuq raġunijiet prinċipali għal dan it-test ma' l-intenzjonijiet u għalfejn qegħdin nitkellmu dwar dan l-abbozz ta' test li għandna dimna. Mela, il-regolament tal-RDI, e, situazzjoni attwali, importanti nkunu fuq daqxejn sfond tal-laqa tal-lum. tal laqa tal lum tal lum F'Marzu tal-2016 il-Kummissjoni adottat il-testijiet tal-emissjonijiet tal anzi sewqan l-emissjonijiet mis-sewqan reali għal LCVs dan kien regolament importanti li mar lilin eh, u li fok aktar fuq situazzjoni reali. Mbagħad kien hemm ukoll Eh, regolament sena ta' wara il introduċa il-fatturi ta' konformità ġifiri l-effetti multipli illi anka kena fatti ta' kodeċizjoni oħrajn illi jisu u kol l-inċertezzi statistiċi u tekniċi illi joħolqu differenza bejn it-testijiet li jisiru fil-laboratorju dawk fu, eh, fuq sewqan attwali u reali. Għamna qed nitkellem fuq April tal-2016. Dan ir-regolament fuq il-fatturi ta' konformità iġifiri mhux fuq it-testijiet ta' sewqan reali eh, ġew applikati fi tliet tibliet Pariġi, Madrid u Brussell. U kien hemm ukoll dritt tal-appell u l-verdett tal-qorti kien eh, anzi għalli li l-mandat tal-Kummissjoni seta' jintroduċi eh, dan permezz tal-leġiżloni sekondarja. U għalhekk il-Kummissjoni trid issegwi il-verdett tal-qorti u trid toħroġ b'test li qis dak li qalet il-qorti, però fl-istess ħin u anke minħabba ċertezza legali, però l-Kummissjoni xorta appellat dan il-verdett tistaw taraw hawnhekk fuq l-slide x'inhi situazzjoni sitwazzjoni attwali. Il-Kummissjoni b'appoġġ eh, tal-Ġermanja u tal-Ungerija appellat din id-deċiżjoni però dan il-perjodu huwa itwal mis-soltu minħabba li dan beda mill-Kummissjoni nafu li l-Qorti tal-Ġustizzja mhux tiddeċidi dwar l-appell tal-Kummissjoni sa nofs is-sena d-dieħla, konna forsi daqsxejn iktar dettalji fil-bidu tas-sena d-dieħla, però dak jidher li huwa l każ li ħajkun hemm bżonn daqsxejn iktar ħin. Allura dan xi jfisser f'termini ta' kontenut biex niżguraw li jkun hemm ċertezza legali u anka biex insegu dak li qalet il-qorti, il-Kummissjoni qed tipproponi it-test ta' bozz li għandkom qudiemkom. U din hija bidla regolament 715 dwar il-limiti tal-emissjonijiet għal NOx u anka għal vetturi għal l-LCVs. Aħna għawnek edin nerġaw nintroduċi l-fatturi ta' konformità dwar l-inċertezza statistika eh, anka marbuta mal-tamir ta' kejl fil-kodeċizjoni xek talbet il-orti għalix skont il-verdet il tal-qort orti il kummissjoni ma kellix il-mandat biex tagħmel dan anke għaliex dawn jistgħu jitqiesu bħala fatturi eh, multipli il-parti prinċipali hija infatti dak li qed insemmi ġifieri l-fatturi ta' konformità. Hawnhekk qegħdin nipproponu marġini għal inċertezza teknika li hija wkoll daqsxejn iktar baxxa għaliex nafu li il-marġini huwa inqas minn 0.5 Għand 1.5 fatti għawnek għanna level ta' 1.43 il-ħidma għada d-dejja u il-kommissjoni sa tagħmel il-reviżjoni kull sena u fl-istess ħin il-ċentru ta' riċerka għadu għaddej bil-ħidma tiegħu u mir-riżultati li għandna bħalissa inħossu li il-marġini jista' jkompli jitbaxxa dak li konna nafu sa issa pero jista' jkun illi il-marġini innaqsuh sa 0.32%. Inkunu nafu sa tmim is-sena meta jkollna il-ħidma kompleta tal-GRC. Umbagħad il-progress tal-negozjati fil kunsill il-diskussjoni bdiet f'Ġunju għadha għaddejja u jidher li l kunsill jixtieq jippreżenta dan il-fajl lil korper lejn l-aħar ta' Novembru biex anka il- nkunu sabdew it-trialogi eh, issa d-dieħla. Issa bħala konklużjoni qegħdin taraw eh, li il-bidla ewlenija hija eh, waħda minħabba il-verdett tal-qorti li tippermetti l-adattament għal testijiet ta' kejl fuq progress tekniku u l-dispożizzjonijiet l-oħrajn jorbtu ma' regoli ta' proċedura, ġifiri proċedura ta' komitoloġija marbutin ma' trattat ta' Lisbona. Ġifiri dikija proċedura formali li rridu nsegwu kull darba meta jkonna test ta' deċiżjoni. Mela fl-axħar mill-axħar dak huwa raġunament wara din il-proposta u aħna lesti li nirrispondu mistoqsijiet li jista' jkun li għandkom. Mela Is-Sinjora Delange għal 5 minuti rapporter. Grazzi ħafna. Kommissjoni għalet li dan huwa dossier tekniku u sensittiv u hija verità għaliex huwa marbut ma' ħafna affarijiet oħrajn. Jiena mhux ħanqod nirrepeti dak li qalet il-Kummissjoni, però ħanejt kif nixtieq inħares lejn dan id-dossier. Jiena naħseb li huwa importanti illi mm, nifmu illi meta aħna ngħidu conformity factors id-dawn il-klim biss joħolqu ċerta reazzjoni importanti illi niftakru illi aħna qegħdin nitkellmu fuq li ma naqbżux il-limiti tan-nox u anka ir-responsabilità min-naħa tal-manifatturi u anka il-marġini ta' żball. Però għanna leġizlazzjoni li tħuħsib dan. Jekk aħna jekk ħan iffukaw fuq il-Euro 7 ma nix namlu dan fuq il-fdin il-biċċa leġizlazzjoni, jina rrit nkun bazata fuq il-xjenza fl approċċ tiegħi u għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din għall-Kummissjoni. Il-ċentru ta', riċerka huma l-esperti aħna hawnhekk naħdmu fil-politika, ġifieri huma jridu jgħidulna eh, meta nkunu nistaw inbaxxu dan il-livell naf li xjentist qegħdin jaħdmu fuq dan, però sa tmiem din is-sena sa nkunu nafu ir-riżultat ħajkun hemm ċifra aktar baxxa jew le x'inhi l-aspettattiva tal-Kummissjoni Ewropea fuq dan. Umbat, fuq dawn l-istess fatturi ta' konformità rridu nkunu daqsxejn iktar ċari illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ħaġa waħda. Aħna mhux qegħdin nitkellmu fuq l-emissjoni tal-karozzi nifisom. Iktar qegħdin norbtu mal-mekkaniżmu ta' kejl, ġifri xi ħaġa daqsxejn iktar teknika u għalhekk trid toħroġ daqsxejn iktar ċara li rridu namlu u koll, u forsi anka l-Parlament sa' insisti fuq dan, u għali jem bżon ta' revizjoni meta jkun jem bżon. Meta nħossu illi il-GRC anka jipermettina li nieħdu pass il qoddim dan il-pass noħduh u dan ovvjament eh, nifmuħ fi żmien meta jkollna bżonn nagħmlu reviżjoni jew le. Punt ieħor Forsi xi ħaġa li nista' nsemmi issa qabel isemmu għal kollegi. Il-Kummissjoni Ewropea x'inhi il-sitwazzjoni fuq il-Euro 6 wara il-Euro 6 sa jiġri xinu l-kalendarju. Naf li mux ħanħarsu lejn din il-leġizlazzjoni għawnek, pero hemm bżonn li sir diskussjoni. Allura xinu l-kalendarju fuq dan il-punt. Dik hija l-introduzzjoni tiegħi minn naħa tiegħi jiena ħerqana biex nisma' il-kummenti kemm ix-shadows kif ukoll mill-membri individwali. Grazzi ħafna, Signora Dalli. Grazzi ħafna. Kemm il-darba, kemm f'dan il-Kumitat u anka fil-Parlament smejna illi l-standards tal-emissjonijiet iridu iridu nilqaw jinqawlu mhux biss fit-teorija manka fil-prattika, speċjalment meta kellna l-iskandlu tal-2015. Jiena stennejt illi wara l-esperjenza negativa ta' Dieselgate l-infurzar kien ħajizdiet għaliex fl-opinjoni tiegħi dik kienet l-unika risposta ovvja imma minn flok għandna eh, il-manifatturi tal-karozzi li għadhom jagħmlu l-istess ħaġa tagħna l-karozzi jaħdmu bid-diesel fil-toroq b'impatt fuq is-saħħa tagħna u taċ-ċittadini huwa naċċettabbli illi għanna leġizlazzjoni sekundarja li qed tintroduċi dak li aħna qegħdin nsejħulhom conformity factors karozzi illi jistaw jagħmlu missjonijiet ta' 168 mg eh, kull kilometru. Ma nistawx inkunu ma nistax naċċettaw dawn l-affarijiet meta aħna għandna dawn il-fatturi ta' konformità illi jintużaw sempliċiment biex nerġaw nikbu mill-bidu il-limiti tal-NOx xorta għadhom għoljien eh, meta tqis id-diesel u tikkomparah mal-petrol ma nistax nifhem għalfejn id-diesel jista' iniġġess iktar u ma nistax nifhem għalfej qegħdin nillaxkaw dawn il-limiti fl-aħħar mill-aħħar. Il-Parlament Ewropew irrid jindirizza l-arja imniċsa tal-Ewropa jrid juża t-test tal-RDI e u l-leġiżlazzjoni għandha tippremja dawk illi jipproduċu l-aħjar teknoloġija u jużaw l-aħjar teknoloġi. Għanna bżon test iktar stretti jekk irridu illi l-standards eh, jitfaslu fil-prattika fit-toro. Hemm bżon ta' diskussjoni serja dwar jekk għandix bżonnhom dawn il-fatturi ta' konformità għaliex din l-inċertezza nistaw naqsu għak nużaw l-aħjar tamir PEMS biex nizguraw li anka konna l-aħjar standards ta' missjonijiet u l-istati membri għandhom jużaw l-aħjar teknoloġija u mux jiddependu fuq il-conformity factors illi jipermettu l-om juħol uktar emissjonijiet mill-limiti għalix dan huwa ta' dannu għal ċittadini tagħna u għall-saħħa tagħhom. Jiena ħerqana diskussjoni fuq din il-leġiżlazzjoni, però l-mira ħarija tagħna għandha tkun li niżguraw illi il-miri li għandna jitfaslu fit-toroq għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħna u anka għas-saħħa tagħhom. Issa, ir Grazzi Presidente, grazzi li rappresentanti tal-Kommissjoni għal-prezentazzjoni Iva, nistaw naraw li jemżon li kunu ferm aktar ambizjużi dak li għandu xaqsam mal l-emissjonijiet ta' NOx tal-karozzi, Iva, jekk aħna rridu eh, nilħu l għanijiet ambientali tagħna, imma rridu namlu proposta leġislattiva differenti minn dik li għet niddiskutu l-lum u danna permezz ta' kalendarju ċar, evalvazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni ma' da' kolla ikkonċernati u involuti. irridu eh, niftħu il-leġislazzjoni f'dan f'din il-leġislazzjoni m'għandix noħol u l-inċertezza l-industrija manki għal miljuni ta' postijiet ta' xogħol li jiddependu minn din l-industrija. Għalhekk kien naħseb li hemm bżonn ta' proċess maġġel imma dal-Parlament ukoll irid juri impenn sot biex innaqsib mod sinifikanti l-emissjonijiet tan-NOx eh, fil-Euro 7 u anke biex innaqqas meta jkun possibbli meta jkun hemm prova xjentifika il-fattur ta' konformità. U nixtieq nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni dwar dan ix nixtieq nkun naf għalfejn f'din il-proposta tal-lum tal-Kummissjoni il-fattur ta' konformità qed jiġi prezentat biss b'mod f'numru u mingħajr ma jgħajċinu il l-marġni eh, tal-iżball kif kien hemm fil-dokument tal-2015 fejn dawn l-affarijiet kienu separati u rridu nifirdu ir responsabiltajiet tal-produtturi tal-karozzi li huma responsabbli illi inaqsu l-emissjonijiet bit 80% tal- eh, minn dak li kien hemm fl-2015 u anki responsabilta tal- tamir eh, differenti. Għallek, jena nishtiq konnaf għalfejn l-affarijiet ġew prezentati jekk minnaħat tal-Komissjoni u t-tini net. Nibqaw najdu li jem dan il-rapport ta' ċentru ta' riċerka, kollu nitkelmu dwar dan il-rapport u qed najdu li nistaw innaqsu dan il-marġni ta' l-izbal tal dan il-mekanizmi għal 0.32 Issa meta se jiġi publikata dan ir-rapport u għalfejn qed ndumu nistennew daqshekk. U dan il-marġni tal isbal irid jonqos u jrid jonqos eh, b'mod regolari ta' kull sena imma għalhekk hemm bżonn ta' data xjentifika, xjentifika, teknoloġika għaliex inkella ma nistawx nitkellmu dwar numru konkret, għalhekk forsi tistgħu twieġbu mistoqsijiet tiegħi, grazzi. Thank you Father Greens. Grazzi ħafna għal-ħodor. Sur Eikot, grazzi jina mux ħaniħu ħafna ħin għalix diġant għal dak li xtaqt nejt, din hija kwistjoni wkoll politika għaliex hawnhekk qegħdin nagħmlu bidla fuq xi ħaġa li aħna qbilna fuqha fl-2007 aħna bilna fuq standards li għandna f'artiklu 5 għal karozzi fużu normali, reali fit-triq Umbat minn dak il-żmien law provajna fl-aħħar illi aħna intejbu eh, it-testing, però dan ma jfissirx illi aħna ma naqblux mal-standards li kellna fl-2007 għaliex inkella xed nagħmlu. Ġifieri 11, 12 sena wara wara li diġà edna illi l-karozzi jridu jilħqu dawn l-standards, jridu jibqgħu f'dawn il-livelli minħabba test ġdid tuħom iktar flessibilità, iktar opportunità biex iniġsu dawn il-kollegi li dejjem jitkellmu favur in-neutralità teknoloġika. Ejdu li daqsxejn allura għalfejn qed nippermettu il li d-diesel iniġġes iktar minn karburant ieħor. Din hija problema kbira jekk umbat iktar minn hekk sa nippermettu wkoll illi l-karozzi nippermettulhom iniġsu iktar minn dak li qbilna fl-2007 tista' tgħidlu conformity factor tista' tgħidlu marġini ta' żball, però x'inhu fil-verità huwa li inti dajjef standard li qbilna fuq fl-2007 għalix nejdu li testijiet mumiex ċerti, pero sinjuri fl-2007 diġa edna illi il testijiet iridu jisiru fuq il-karozzi fużu reali. Ġifir il-livelli jridu jkunu iktar baxxi. L-standards fl-Istati Uniti, fiċ-Ċina, diġ qegħdin iktar baxxi. Ġifiri, min jimma t-infattura il-karotz diġa jgħat jaħdem favur dawn il-miri. Allura l-Europa l-darboħra qed tfalli l-ċittadin, mux dan mandux ikun għat eh, delegat din hija dan huwa standard li aħna fuq bilna fl-2007 u issa eh, il-Komissjoni terġa' tipprova tagħmel l-istess ħaġa, però aħna nkunu konsistenti nkunu kontra. Grazzi ħafna m'hemmx kelli mal-ID. Le, jikkoreġi ruħu l-President. Grazzi ħafna, Sinjura Limer. Grazzi ħafna l-Komissjoni kif ukoll ir-rapporter. Dan mhuwiex iż-żmien għal xi diskussjoni ideoloġika, din hija kwestjoni teknika, legali. U hemm tliet affarijiet li jiena nixtieq insemmi. Eddinaw niddiskutu liġi approvata mill-Parlament Ewropew. Jekk il-Parlament Ewropew irrit ikun viżibbli, nistgħu nibdlu għadi, nejdu nideċidu ħaġa dis-sena, unbat nibdlu għas-sena ta' wara. U dan jorbot mal-kwistjoni ta' ċertezza legali. Wara il-verdet tal-qorti, Illi japplika minn frar tal-2020. Hemm problema. Il-problema hija illi il-liġi ġiġ applikata pass maġġel tuża proċedura fast track U il-problema hija fil-verità dan il-punt, il-fatturi ta' konformità. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq marġini ta' żball tekniku jew marbut ma' statistika. Jina spjegaw li daqsxejn x'inhu dan fuq kull meta inti tagħmel test ta' sewqan, wieħed huwa differenti mill-ieħor ma tistax tqabbel traġitt ma' ieħor, jista' jkun hemm dan l-iżball tekniku U apparti minn hekk l-apparat li inti tuża biex tagħmel il-kejl u nnifsu jista' jagħti valuri differenti minn dawk li jħorġu mill-laboratorju. U, u x'inhu dak li qiegħed tkejjel dejjem għandek livell ta' varjazzjoni li jiddependi fuq it-tamir dejjem sa jkun hemm livell ta' diskrepanza għal raġunijiet li għadni kif spjegajt, dejjem sa jkun hemm differenza bejn il-valuri illi jinħolqu taħt kundizzjonijiet artifiċjali fil-laboratorju u il-kundizzjonijiet reali fit-triq. U fuq din aħsbu ftit. Issa għalli sijar l-Onorevoli li miss. Signora Zalewska, Signori, Naħseb kulħadd tikanta l-istess diskawn, kulħadd irid li konna dan il-kalendarju dan iż-żmien biex in-nies u anka min qiegħed jimmanifattura l-karozzi ikollhom ċerta ċertezza hemm il-regolament tal-2007 u kif dan għandu jiġi implementat. Irridu nkunu lesti b'dan il-proċess safrar tal-2020. Middera skont il-Kummissjoni mhux ħankunu lesti. Iġifiri mm, il-regolament tal-2007 sa japplika mingħajr il-fatturi ta' konformità jekk dan ikun il-każ jidher illi il-komitat illi hija tiħares lejn soluzzjoni mhux lest. Ma allura minn fejn ġejjin dawn iċ-ċifri hemm bżonn ta' risposta teknika li tatina metodoloġija fuq ir-riċerka wkoll. Punt ieħor kull min qiegħed jimmanifattura l-karozzi huwa lest kellimtuhom u apparti minn hekk Mistoqsija oħra li ġejja mill-konsultazzjoni fil-Polonja l-artiklu 11 aħna san il-mentaw fuq dan għaliex numru ta' SMEs huma esklużi missu għaliex għandhom tamir li jista' jintuża u għalina din ma toġobniex u għalhekk infatti nixtiequ nirresqu emenda dwar dan il-gwe. Grazzi ħafna, President, kollegi, il-koll nafu xġara u nafu li rridu nsewwu l-affarijiet. Anka kieku għamilna xaġa l-biraħ, konna namlu għatar dżejjed. Em, inċertezza legali hemm barra fuq il-limiti li għandhom jirrispettaw il-vetturi. U meta tqis kemm m'hemmx ħin biex tintroduċi dawn il-bidliet, jiena nixtieq napprova il-proposta tal-Kummissjoni minn emendi. Irrid ikun hemm ċertezza legali mhux biss għal min jħossib il-manifattura, manka għal regolaturi, għal ċittadini nafu naf li mhux qed tieħdu pjaċir tisimgħu dak li qed ngħid, però titqis li għandek bżon madwar seba snin biex inti timmanifattura karozza bidla estrema bħal din f'xhur sa jkollha effett kbir fuq l-industrija u l-ekonomija, l-impigi u anka l-ambjent. Il-fattur ta' konformità ta' 0.43 fil-mija huwa bbażat fuq l-inċertezza teknika minħabba il-PEMS, dan it-tamir eh, portabli bidliet fl umdita u fatturi oħrajn tekniċi li jistaw jaffettwaw. Mhuwiex possibbli li jkollok l-istess livell preċiż illi jintlaħaq fil-laboratorju kif tista' tagħmel dan il-kejl f'kundizzjonijiet reali ma jistgħux ikunu l-istess huwa il-JRC fl-aħħar mill-aħħar entità indipendenti illi enfasizza din il-kwestjoni mhumiex nies mill-industrija. Il-Kommissjoni Ewropea qiegħda hawnhekk illum u tagħmel reviżjoni ta' dan kull sena. U eh, il-PEMS sa jkomplu jevolvu u jkun hemm bżonn ta' bidliet iktar ma naqsu il-limiti ta' emissjonijiet, allura anka l-Kummissjoni għandha toħloq eh, livelli differenti għall-2021. Ma naħsibx li hemm bżonn noħolqu iktar inċertezza, m'għandniex għalfejn nippenalizzaw l-industrija. Għaliex ma, jistax ikun hemm produzzjoni ta' tamir iktar preċiż. ma rridux namlu xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar sanħarsu prezz qares għalija kemm f'termini ekonomiċi u anka soċjali. Grazzi ħafna kien hemm xi mistoqsijiet diretti lil kummissjoni lura ħana dilhom il-kelma biex jirrispondu. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet kollha. Ħanibda bil-punti tar-rapporter u anka ċertu MPs oħrajn għamlu referenza l-istess affarijiet, il-ħidma tal-GRC fuq il-bidla fil-valur tal-marġini li nista' ngħidulkom illum huwa illi l-aħħar testijiet għandhom isiru lejn ir-raba eh, ġimgħa ta' Novembru, mbagħad ikollhom bżonn daqsxejn eh, ġimgħat biex jagħmlu finalizzazzjoni tal-eżerċizzju m'għandix data preċiża, però dak huwa il-kalendarju u kif sa ssir il-ħidma. Ir-reviżjoni eh, hija Aħna nappoġġaw anka il-bidla li ġiet eh, mibdija mill-Kunsill. U għalfejn għanna eh, ċifra waħda, din hija xi ħaġa li nbidlet fil-Kunsill hija xi ħaġa tajba u li tagħti iktar ċertezza. U naħseb li dan huwa suġġeriment tajjeb u li aħna qed nilqgħu. Umbat, spiegazzjoni iktar teknika fuq il-ħidma tal-JRC. Naħseb li f'dan l-istadju li nista' ngħid huwa forsi prezentazzjoni mill-kollegi tal-JRC li lest jiġu hawnhekk jippreżentaw kif huma ħolqu dan il-kejl ġdid tal-marġin il-ġdid kif anka huma ħarsu lejn 70% ta' tamiri li hemm fis-suq qed nersqu li nagħmlu analiżi ta' 90% tal-istess apparat, jiġifieri l-analiżi għandha tkun kemm xejn preċiża din hija analiżi teknika u għalhekk forsi l-ġersi jekk tixtiequ intom jista' jiġi għamel preżentazzjoni. Imbagħad. dwar jekk l-industrija ix lesta illi tilqal dawn il-marġini jew inkella marġini iktar baxx mill-valutazzjoni jidher li huwa il-każ dan din hija xi ħaġa fattibbli għall-industrija minn dak li qed nifmu. U jista' jintlaħaq riżultat u mbagħad fuq il-Euro 7 u l-kalendarju tal-Euro 7 diġa bdejna naħdmu fuq dan il-proġett fil-bidu ta' din is-sena. Aħna nixtiequ nagħmlu t-tieni studju fil-bidu tas sena d-dieħla u mbagħad evoluzzjoni tal-impatt is-sena d-dieħla wkoll. Din hija biċċa xogħol enormi qegħdin nikkoordinaw numru ta' atti legali u qegħdin nipprovaw nintroduċu eh, bidliet fundamentali mhux biss għal-limiti anke għal mezzi tat-test ta' testijiet u anka affarijiet li jobtu ma' kategoriji differenti. Ġifiri rridu naraw xinu l-impatt ta' dan fl-2020 u jkonna proposta abbozza proposta fil-2021, pero ovvjament din hija xi ħaġa li hija soġġetta għal validità mill-kulleġġ tal-Kummissarji l-ġodda. Però rridu nistennew dan. Umbagħad bidliet għal limiti li għanna bejn il-vetturi li jaħdmu bil-petrol u dawk li jaħdmu bil dizil Din hija deċiżjoni tal-kolleġislaturi, rridu nkunu ċerti li nkunu eh, neutrali f'termini ta' teknoloġija taħt il-Euro 7, ġifiri rridu nqisu kollox l-istess. Naħseb dawk kienu risposti kollha le jider li ħalejt xi ħaġa barra kemm għandna ħin biex naħdmu fuq dan la bossa leġislazzjoni l-qorti qalet illi l-perjodu għal l-standards ma jistax ikun iktar minn 12 il xar mid-data mid-dħul fis seħħ tal-verdet. Pero hemm l-appell, allura għanna daqxejn iktar ħin. Aħbar, ma nafxux tajba jew ħażina. Umbat fuq eh, il-fatturi ta' konformità eh, xaħġa ħaġa li l-Kummissjoni introduċiet u li marret kontra ir rieda tal-kolleġislaturi. Aħna qegħdin insegu dak illi qed tgħid il-qorti. Il-qorti ma ma ħolqitx l-ebda dubju fuq il-fatturi ta' konformità. Hija deċiżjoni fidejkom u fidej il-konsil jek tidux xizomu l-fatturi ta' konformita. Naħseb dak kollox. Grazzi ħafna l-aħħar klim minna ta' rapporter. Grazzi. Aħna eh, konna eh, qed niċċekkjaw Jekk u ħajkonna laqa teknika ma' Shadows u mal-JRC fl-4 ta' Deċembru. Min ċerta jekk din l-informazzjoni ħarġiċ jew le. Naħseb iva, anka bażi ta' diskussjoni li kellna llum, anka dawn l-mistoqsijiet tekniċi, tajjeb mela lura li diġà ħajkonna din il-laqa mal-JRC biex inkun nistgħu nagħmlu dawn l-istess mistoqsijiet lilhom. Li xtaqt inżid, anzi l-ewwel grazzi tal-kontributi kollha tagħkom. Naħseb kienu utli ħafna. U niftakru li aħna il-Kumitat Envi aħna nipprovaw mill-aħjar tagħna biex niżguraw illi konna kwalità tal-arja aħjar ċittadini tagħna. Però ħan ikkompara ma dak mm, ħan ikkompara dak li qed nagħmlu hawnhekk bħal meta taqla xi ċitazzjoni ta' sewqan, naħseb kulħadd jaqla xi ċitazzjoni, meta inti tirċievi ċitazzjoni il-pulizija tgħidlek illi inti bdejt issuq iktar mill-veloċità permessa. Però ma tistax inti tikkuntesta l-deċiżjoni għax tgħid li kellek inċertezza eh, teknika minħabba l-apparat ta' kejl kull ħaġa li hija tamir tekniku hija xi ħaġa normali li għandha ċerta nċertezza. Anka e, l-apparat li nużaw biex nintiżnu jista' jagħmel żball. Anka l-apparat illi nużaw il-miżin li nużaw meta namlu xi kejk dejjem hemm marġini ta' żbal u fuq aħna fuq hekk qegħdin naħdmu. mbagħad għandna l-punt tal-Euro 7 il-limiti għandhom jorbtu ma' dak id-dibattitu, però issa hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-tamir u għandna nagħmlu l-aħjar ħidma possibbli fuq dan. Report is considered for January. Mela, la bozza rapport għandu jkun għal jannar, però jista' jkun minħabba li dan huwa suġġett daqshekk importanti jekk intom tridu li jkun hemm iktar eh, seduti fuq dan, nistgħu nagħmlu dan. Li jiena lesta biex insuq. Eh, mhux qed ninkwieta, Sinjura Rapporter. Mela, u dan huwa skedat għal Marzu tas-sena d-dieħla. Grazzi ħafna issa il laqgħa tal-koordinaturi.